Dear colleagues, can we start this session? And I will just start with... Eżis kollegi nishtiq nejdilkom illi s-sessjoni hija mxandra fuq l-internet u koll, ġifir kħiġobkom ġibu ruħkom sew, nasab li huwa tajjeb illi għaj loċċa datini ta' għandhom l-opportunità illi jarawkom nishtiq illi nilqa minn qalbi l kollegi illi naqdu maħna mill-parlamenti nazzjonali u nishti illi ngħid ukoll illi aħna illum għandna kemm rappreżentanza mill-Presidenza Pollakka kif ukoll rappreżentanza tal-Kummissjoni illi qegħdin jitolbuna sabiex jippreżentawna l-ewwel darba wara li kien adottat il-qafas regolatorju l-ġdid dan din il-preżentazzjoni aħna kuntenti ħafna l-Kummissjoni qegħdin hawnhekk sabiex jagħmlu din il-preżentazzjoni. il prezentazzjoni il preżentazzjoni għawek għal darba fil-Parlament Ewropew, u għat neħdu gost li għawintom minħabba li dinja prezentazzjoni koll il-Parlamenti Nazzjonali. Għanna il-Segretarju tal-Istat tal-, eh, -istat tal il fil-fat tal-affarijiet internu tirrappreżenta l-politika Ewropea fis-sem Presidenza Pollakka u aħna identifikajna wkoll tliet kollegi mill-Parlamenti Nazzjonali li ħajjitkellmu bħala Eh, l-ewwel kellima ta' din id-diskussjoni li ħajtkellmu fit-tlet eh, fisem tlet stat membri għandna jkollna s-Sur Skinsken li ħad jitkellem fisem il-Bundesrat Ġermaniż, is-Sur Laszlo Hamis, ir-rappreżentant naħa tal-Parlament Ungeriż, u s-Sur Trofanik li huwa membru mill-Parlament Sloven. Jiena nixtieq ukoll li nieħu l-opportunità sabiex nispjegalkom fil-qosor ħafna illi ħajkonna dawn id-diskorsi. Jiena u kħan l-opportunità sabiex ċejn ċaħġa fuq il-kontenut, un bat għin nisimaw l-Kummissarju Sur Han, bat ħajkonna signora Vendel, bat ħaj nisimaw il-tlet kollegi, minnaħat il-Parlamenti Nazjonali, bat nistaw niftu diskussjoni kemm għal membri tal-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll għal membri tal-Parlament Ewropew nishtiq nitlobkom sabiex timlew din il-formala li għanna, ħalli meta ħna nkollna ideja ta' kemm jixtiequ jitkellmu nies aħna nkun nistgħu niddeċidu kemm minuti jista' jkollkom għad dispożizzjoni tagħkom sabiex titkellmu. Nħeġġitkom sabiex timlew din il-formula mill-iktar fis u jien nixtieq ngħid ukoll li bħala iċ-ċer tal-Kumitat tal-iżvilupp rurali fiħdan dan il-Parlament Ewropew, nixtieq ngħid ftit kelmiet biex ngħidilkom kemm huwa importanti li għandna din il-laqa u li għandna il-Kummissarju magħna, Sinjura Mendes magħna minħabba li aħna qegħdin niltaqgħu f'kuntest speċjali il-kol kemm aħna nafu illi l-Ewropa qiegħda titkellem ħafna fuq l-istabilta u li trid tipprova iktar tisforza tkabbir fl-Ewropa. Minħabba li għandna bżonnu tkabbir fl-Ewropa li jista' jkun ibbażat kemm fuq fatturi tradizzjonali iżda wkoll għandna bżonn ta' iktar investiment fatturi ġodda ta' tkabbir. Għandna bżonn ta' iktar investiment fl-Ewropa u naturalment għall-investiment għandna bżonn iktar fondi. U l-fondi eh, huma wieħda mill-iktar eh, problemi li aħna rridu nindirizzaw. U f'dan il-kuntest il-budget Ewropew kif ukoll il-qafas multianwali s-sena għas-snin 2014-2020 dan huwa sors importanti ħafna għal fondi pubbliċi u aħna issa fis-sentejn illi fadlinna aħna irridu namlu dak kollu li nistgħu ħalli bekk niskuraw illi dan il-budget li ħajkonna jkun jista' jinvesti f'politika li tista' tatina leverage u li ħafna li tiġbed iktar investituri mis-swieq finanzjarji li swieq tagħna u nixtiequ ninvestu iktar f'politika illi tkun kapaċi li ċaqlaq daqsxejn il-tendenzi ta' investiment. Ħalli bekk aħna nifukaw iktar fuq dawn il-fatturi ta' tkabbir ħalli li bekk ikollna tkabbir sostenibbli, noħolqu iktar opportunità xogħol u dawn ma jintilfux l-għada. U eh, aħna fil-fatt qed nibdew bid-deċiżjoni tal-Kummissjoni llum sabiex nadotta l-ewwel pakkett tal-politika l ġdida aħna kuntenti ħafna lill kummissarju Han irnexxielu fil-fatt jadotta il-politika tiegħu bħala l-ewwel mill-pakketti tar regolamentazzjoni ġodda li kienet adottat ehm, mill-Kummissjoni. U apparti minn hekk dwar il-qafas multianwali aħna ħankomplu naħdmu f'dan il-għan u r-wol tal-Parlament Ewropew fin-negozjati tal-budget huwa pjuttost limitat minħabba illi aħna natu biss il-konsens tagħna, però fuq il-livell politiku matul dawn l-ħar sentejn naħseb aħna rnexxilna nżidu l-importanza tagħna, r-wol tagħna saħaħni ħafna r-wol tagħna politiku u fil-fatt dan jiġi sempliċement mir-wol formali kif nibbażat mit-trattat. Però naturalment, bażi tan-negozjati fuq uh, il-politika ta' koezjoni aħna qegħdin naturalment fil-proċedura ta' kodeċizjoni ġifiri aħna edin fuq l-istess livell tal-Kunsill u l-wol tal-Parlament huwa importanti ħafna f'dan il-kuntest naturalment. U permettu li ngħid li aħna llum maħniex qegħdin nibdew mill-bidu, net aħna eh, ħdimna ħafna ma' Diġi Reġjo matul din l-aħħar sena u nofs, l-aħħar sentejn u kellna ħafna laqat u aħna u koll li deċdejna fuq bosta affarijiet, femna li xurxin, għanna fiduċa f'xurxin għallura nittama li nista' ngħid li aħna llum ninsabu f'sitwazzjoni li nistgħu niffinalizzaw dak kollu li huwa pjanat sa sena id-dieħla f'dak li għandu xaqsam il-qafas regolatorju. Nixtieq ngħid ħaġa oħra li aħna flimkien mal-Kunsill minnaħat tal-Parlament Ewropew, bdejna diġa naħdmu fuq il-politika l-ġdida fiħdan it-Trojka mal-Presidenza Pollakka għanna kooperazzjoni eccellenti mal-Presidenza. Pollakka zdaħna din nikopera u kol mal-Presidenza Daniza u Ċipriotta, ġifiri aħna diġa bdejna e, nistabilixxu l-kuntatti tagħna ħalli konna iktar kooperazzjoni. U issa imis sabiex ngħidilkom intom x'għandkom tagħmlu. Għal dan il-qafas regolatorju għandkom il-karta arranġio f'idejkom, però jiena nittama li din il-karta ħatużawha. bara għal ħalli bekk tagħmlu dan il-proċess kemm jista' jkun effiċenti u jimxi sewwa ħalli dan ikun ukoll għal vantaġġ tal-ekonomiji tagħkom. Jiena qiegħda weksa biex nispjegalkom kull ma tridu tkunu tafu. U naturalment nista' nserraħ eh, fuqkom nittama illi ħajkun kooperazzjoni tajba ħalli din politika reġjonali ġdida ħad kompli ġenera aktar tkabbiru tejjeb il-ħajja ta' ċittadini tagħna. Issa jiena nixtieq nitlob lill kummissarju lil Johannes Hahn sabiex jippreżentalna eh, il-pakket regolatorju l-ġdid għal politika ta' koeżjoni, ma nafx kemm ħaddu mezzat, kemm skont kemm ħadidħol fid-dettall. Grazzi ħafna, professura Danuta Hübna, membri onorevoli ta' dan il-Parlament Ewropew kif ukoll membri tal-Parlamenti Nazzjonali, eżis kollegi, kif smajtu dinja laqa xandra fuq l-internet u nixtieq illi nilqa u nsellem liċ ċittadini Ewropej illi qegħdin jisimgħu Eh, dan id-diskors. Wa pjaċir kbira li hija li hija tawwek Ma'kom illum fil-ġurnata li l-Kummissjoni Ewropea adottat dawn il-pakkeġ ġdid bil-fondi dwar il-fondi strutturali nixtieq nirringrazzja li għandi din l-opportunità li ntikom il-preżentazzjoni fuq il-politika ta' koeżjoni ġdida. U uh, Nixtieq ngħid li l-politika reġjonali hija relevanti għal reġuni kollha tal-Ewropa u hija maħsuba sabiex isservi lilkom ilkoll. Għal din raġuni jiena nixtieq nirringrazzja ħafna lil Danuta Hubner tal-li din dell-opportunità eċċellenti. Aħna l-lum edin niftħu kapitlu ġdid fil-politika ta' koeżjoni. Il-President Barroso talab għal l-Unjoni Ewropea mġedda l-proposti li għanna l-lum dimna umma s-sinsla ta' din l-Ewropa mġedda umma l-modell ukoll tal-politika ta' investiment ġdid tal-Unjoni Ewropea. Xi ħaġa li għandna bżonna ħafna kemm ċittadini ta' kif ukoll l-ekonomija tagħna kif ukoll għall-ambjent din il-politika ta' investiment modern mhux biss huwa l-frott tal-ħsibijiet tiegħi, forsi kien hemm li fejn marqax naħseb fuq hekk, però dan huwa l-frott ta' ħafna dejat li aħna ġbarna matul proċess ta' konsultazzjoni estensiv ħafna u dan huta diġà kif il-fatt kelmet dwar bosta laqat li aħna kellna ma' ehm, ukoll partit interessati fuq l livell nazzjonali. Però dan il-kumitat li fih il-numru ta' rappresentanti tal-Parlamenti Nazzjonali dejjem appoġġa bisih dan il-għan tagħna u jiena nixtieq l-opportunità sabiex nirringrazzjakom il-koll. Ġifir riżultati juru illi l-isforzi tagħna waslu għal frott. Tajjeb, jiena llum kuntent li nista' ngħid iva għajna xilna Naturalment, din mhijiex xi ħaġa li għandha tikkuntenta biss lili, iżda din il-missjoni ilha li bdiet mill-bidu ta' eh, negozjati estensivi li kellha aħna s-sena li għaddiet. Jiena nixtieq illi issa ngħid li aħna adottajna mija fil-mija dak li aħna pruvajna tant nilqu dan il-perjodu ta' 20 il-xar minn mindu jiena bdejt naħdem dan il-mandat. Jiena eh, nixtieq kom bil-milestones l-iktar importanti naħseb tiftakru li l-bidu kien diffiċli ħafna kien jibes, il-bidu tal-politika ta' koezjoni kien minħabba eh, il is li kellu naturalment. Aħna nixtiequ nfakkarkom nfakrukom li kellna 84 reġun ta' konverġenza u skont il-ċifri ta' li għanna bħalissa jista' jkun li l-qoddim aħna ħajkonna 68 biss reġun ta' konverġenza. Jew inkella sabiex ngħidha mod ieħor 34 miljun persuna issa qegħdin aħjar minn xi ftit snin ilu u żgur li ħadd ma jista' jgħid li dan mhuwiex veru. Naturalment wara konklużjoni tal-ħames rapport ta' koeżjoni aħna flimkien irnexxilna nikkonvinċu lil ħafna nies li l-Ewropa għandha bżonn li taħdem aħjar ħalli bekk aħna nkun nistgħu nilqu l-anijiet tal-istrateġija 2020 u nsaħħu wkoll it-tkabbir kif ukoll ħorqu iktar opportunità xogħol. Dan ifisser il-politika eh, ta' koeżjoni hija waħda mill-iktar eh, politika importanti li huwa rifless fil- fil-budget li huwa mfassal għal għal budget multi annwali naħseb li 36 biljun 40 biljun skur li jkun biżjed sabiex aħna nkunu nistgħu nimplementaw proġetti importanti ħafna, però tfadlilna pass importanti li aħna rridu nieħdu issa qabel ma tħul fis-seħħ effettiv. Naturalment aħna ma bdejniex mix-xejn, Danuta kienet kummissarju qabel u diġà għamlet ix-xogħol preparatorju sabiex tikkonsolida il din il-proposta u anka l istrategija tal-Lisbona. L-ekonomija eh, fis-sena 2008 u l motta kif kif eh, iżviluppat rritna li aħna rridu mmorru lil lil minn dak li aħna għamilna. L-politika ta' koeżjoni għandha tkun iktar selettiva, aħna rridu nifukaw fuq ir-riżultati naraw illi konna ktar konċentrazzjoni tematika kif ukoll inċentivi u kundizzjonalità. Il afas finanzjarju multi annwali fil-fattijat ifassar kif il-flus ħaj jitqasmu aħna bekk għedin niderminaw xanna disponibli għal kull kategoriji ta' reġuni għal kooperazzjoni territorjali kif ukoll għal reġuni illi għandhom ċertu karatteristiċi demografiċi speċjali. Aħna qegħdin nippruvaw nkopru kull kategorija ta' reġjun, iżda aħna qegħdin nifukaw l-iktar fuq ir-reġjuni l-iktar foqra. Aħna qegħdin nallokaw 71.5% tal-flus li għandna disponibbli għal 120 miljun persuna li l-iktar għandhom bżonna għajnuna tagħna. Aħna rridu naturalment eh, ninunom sabiex huma jiddiversifikaw l-ekonomija tagħhom u nsaħħu l-infrastruttura li għandhom ħalli l-Ewropa verament tkun iktar b'saħħitha u żewġ terzi ta' l-esportazzjoni ta' kull stat membru Ewropew jgħat jitħor fissu intern. Aħna għandna provi ċari li juru li kull euro li, per eżempju, euro li jintefaq fil-Polonja dan huwa jfisser 46 ċentezmu għal għal pajjiżi li ta' qabel għal pajjiż qabel ma inaqdu mal-Unjoni Ewropea. Tistgħu taraw kemm hu kbir l-impatt. Issa nixtieq illi ngħaddi għal pakkett leġislattiv U nixtieq nibda billi nejt li aħna provajna nissemplifikaw regolamentazzjoni kemm jista' jkun aħna provajna naraw kif nistgħu nissemplifikaw il-qafas għal koeżjoni. Aħna bħala riżultat qed nipproponu li narmonizzaw ir-regoli u d dispożizzjonijiet li għandna mhux biss bejn il- minn fondi strutturali, stanka f'dak li għandu xjaqsam żvilupp rurali u politika tas-sajt. Aħna qegħdin nipproponu regolament wieħed illi jista' jinkludi bosta karatteristiċi differenti u mekkaniżmu għal ħames strumenti ta' fondi. Il-IRDF, il-Fond ta' Koezjoni, il-Fond Soċjali Ewropew, il- il-Fond ta' Kooperazzjoni Territorjali u l-Fond tas-Sajt u l-fond agrikolu dawn huma strumenti li jistgħu jgħinu sabiex ikollna koordinazzjoni aħjar u għall-ewwel darba aħna sajna fil-fatt inkopru dawn il-ħames Shared Management Funds permezz ta' regolament wieħed. Eh, il-proposti tagħna għal konċentrazzjoni sabiex aħna nifukaw nisqu iktar fuq il-performance fuq eh, ir-rapporti ta' kontroll kif ukoll għal-regoli ta' eliġibilità għadhom hemmhekk u issa japplikaw għal fondi kollha u hekk tistgħu taraw illi għanna ħafna eżempji ma nixtieqx noqgħod nsemmihom kollha. Fl-isfond tal-sitwazzjoni finanzjarja għandna bħalissa der biċċar illi politika ta' koeżjoni sħiħa għandha issaħħaħ iktar itkabbir kif ukoll noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol. Jiena dan nettu iktar minn darba aħna rridu ntejbu l-mod ta' kif l-ekonomija tagħna taħdem, ntejbu l-mod ukoll ta' kif is-suq intern jaħdem. Ir-reġuni kollha minkejja il-livell tal-iżvilupp li għandu għandhom jiffukaw fuq il-fatt li rridu jsaħħu it-kabbir sostenibli u għaqlin. Sabiex kom eżempju. Il-qad fost iż-żaza mhuwiex aċċettabbli u fejn ir-rata hija 8%, 20% u f'ċertu pajjiżi għandna wkoll rati ta' 50%. Din ir-rata tal-qatt fost iż-żgħażagħ titnaqqas kull imkien. U aħna rridu nkomplu għaddejjin bid-dikjarazzjoni u dikjarazzjoni ta' Ewropej ħalli bekk nagħtu sinjal ċar li ċittadini ħalli nuruhom kemm importanti li jkollna kooperazzjoni transkonfinali. Naturalment, jina l-lum ma nistax intikom ħafna ċifri dettaljati għal kull reġun. Dan huwa possibbli biss wara li aħna naqblu fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea għal perjodu li jmiss. Però jiena nista' nurikom din is-simulazzjoni tal-eliġibilità ta' ċifri li għandna bħalissa nittama illi ħa taħdem, iva taħdem. Tajjeb, mela għawek għanna l-introduzzjoni tal-kategorija ta' tranzizzjoni u għanna sistema aktar ġusta u konsolidata illi qiegħda fil-fatt tqis lil dawn il-reġjuni illi għandhom qegħdin fuq l-istess eh, eh, sistema u situazzjoni ekonomika aħna hemm bżonn illi naqblu fuq kif aħna nixtiequ naqsu dawn id-differenzi bejn ir-reġjuni jiena dejjem qed illi serju ħafna fuq il fat li nixtieq il-politika ta' koeżjoni tkun waħda mill-lodda l-iktar ewlenin u importanti sabiex nħu l-anijiet tal-Istrateġija Ewropa 2020 u sabiex nagħmlu dan aħna rridu niffukaw fuq ammont limitat ta' prioritajiet naturalment id fit mal-Istrateġija 2020. Aħna diġà ftemna fuq 11 il-għan tematiku li huwa marbut diġa ma' l-Istrateġija Ewropa 2020, iżda aħna u kol għedin nipruvaw nistabilixxu dawn l għanijiet skont il-ħtiġijiet li għandhom. It-tieni ħaġa aħna għandna shares minimi għal Fond Soċjali Ewropew, 25% minnhom huma għal reġjuni l-inqas sviluppati u 52 huma għal reġuni l-inqas sviluppati u l-bqija għal dawk tal-nofs. Aħna għadin pruvaw nifukaw fuq il-fondi kollha għal dawn ir-regolamenti speċifiċi u anka għal regolamenti l-oħrajn u għal kooperazzjoni. Din is slideshow tista' turikom dwar il- il-fondi e, e, aħna nistaw naraw li għadin proponu fil-fat għafa strateġiku komuni għal ħames fondi dwar e, dawn l-anijiet illi umma riflessi u kol fil-linji gwida tal-Strategija Europa 2020. Għalija kien importanti ħafna li aħna nerġaw nsaħħu l-programmar integrat u għadin raġuni naħseb illi irridu aħna nsaħħu l-possibilta illi l-istati membri jikkombinaw dawn il-ħames strumenti ta' fondi għabbażi ta' dan il- um, eh, politika ta' koezjoni aħna nafu li fil-fatt din nippruvaw naħnu ma' dawn il-programmi eh, operattivi u ħan nikkoperaw iktar mal-Kummissjoni. Aħna dejjem provajna illi konna livelli differenti ta' tmexxija speċjalment fuq livell lokali u reġjonali fit-tħejja ta' dawn id-dokumenti. U għalhekk aħna qegħdin nippruvaw fil-fatt nbastru minn issa li ħajkonna l-istabbiliment ta' kodiċ ta' prattika tajba u tinkludu wkoll il-tmexxija fuq bosta livelli differenti. Dan huwa il-menu il-menu tematiku illi ġibneħ minn istrateġija Aħna nafu wkoll li dan għandu x'jaqsam mal-kamp ta' applikazzjoni ta' kull fant u fir-regolament speċifiku li konċerna Pereżempju, aħna nridu nsaħħu l-kompetittività tal kumpaniji żgħar u daqs medju. li RDF fil-fatt jistabilixxi żewġ prioritajiet li huma li promuovu l-intrapriżi l-ġodda kif ukoll l-iżvilupp ta' modelli tal-business ġodda. Aħna qegħdin nippruvaw nagħmlu dan kollu iktar obbligatorju u f'dak li għandu x'jaqsam il-konsiderazzjonijiet tematiċi dawn jikkonċernaw il-fondi speċifiċi billi fukajna il-rizorsi tagħna fuq dawn il-prioritajiet prinċipali, naħseb li dan mhuwiex bizzejiet, Importanti l reġuni u l-Istati membri jistabilixxu fil-bidunet tal-ċiklu ta' programmar targets li huma ċari u li wieħed jista' jilħaqhom ħalli bekk ikollna eh, idea aħjar tal-kontroll fuq bażi regolari ta' sitwazzjoni naturalment. Aħna nafu li r-rapporti regolari dan ħajkun xogħol ta' dawn il-managers tal-programmi u apparti minn hekk dan ħaj jiddependi fuq il-fatt illi dawn il-kundizzjonijiet iridu naraw jekk mhix biżejjed. Aħna naħseb illi smajna fuq ħafna kundizzjonalitajiet u aħna aħna nixtiequ nkun nafu hawnhekk il-kuntest x'inhu u naraw illi l-investiment u l-effettività tal-investiment mhuwiex ħajkun hemm tellef u regolament għal din raġuni qiegħed jipproponi numru ta' kondizzjonijiet sistematiċi li ħajkunu kontrollati qabel ma jkun adottat xi programm ġdid. Il-kriterji tal-fatt li dawn il-kondizzjoni tridu jkunu sodisfatti huma diġà stabbiliti ħalli aħna jista' jkollna trasparenza ċara ħalli bekk aħna nkunu nistgħu ndeterminaw minn qabel jekk dawn mhumiex ħajkunu sodisfatti jew le. Jiena nixtieq illi insemmi l-importanza tar strateġiji tar riċerka. Importanti li aħna nimplementaw fil-fatt il-Small Business Act, il-direttivi prinċipali, per eżempju, fuq il-performance tal-enerġija, tnaqqis tal-emissjonijiet ta' gassijiet b'effett serra, dwar l-enerġija li tiġġedded, dwar pjan komprensiv u sostenibli tat trasport, politika tal- tal-suq tax-xogħol, eccetera, eccetera, tfadlina ħafna u ħafna x'namlu. Issa dwar il-kondizjonalità nafu illi imbosta minnhom li huma preżenti aħna nafu li rridu fil-fatt nippremjaw dawk il-programmi u nidentifikaw dawk il-programmi li meċin tajjeb. Aħna ma nishtiqux il-programmi jikkompetu bejnietom, iżda aħna nixtiequ li l-programmi jkunu maħsuba sabiex verament jgħinu naħalli nil-qolanijiet tagħna. Ħames fil-mija minn dawn l-allokazzjonijiet ħajjinżammu ħalli bekk ikunu allokati għabbażi ta' riviżjoni estensiva matul is-sena 2019. U jiena għawek ħa nitlob l-appoġġ tagħkom minħat tal-Parlament Ewropew minħabba li jiena naf illi din mhijiex idea illi ħafna stati membri qegħdin ħadnu. Fl-ħarnet, aħna nipproponu li konna rabta ċara u b'saħħitha bejn il-politika ta' koezjoni u l-politika li tkun adottata mill-Stati membri. Aħna nixtiequ niżguraw li meta jkun eh, hemm pajjiż li qed fid-diffikultà l-politika ta' koezjoni tgħinhom sabiex kun jistgħu jindirizzaw aħjar is-sitwazzjoni u jsibu soluzzjoni. Aħna qegħdin naħsbu meta ngħidu hekk fuq strateġiji u proġetti determinati u fl-istess ħin li aħna naraw li kun hemm iktar sorsi li jkunu iktar effettivi wkoll ħalli ntejbu sitwazzjoni ekonomika li jkun qed issib fiha ruħu fiha il-pajjiż. Għana nishtiq u koll li niprevjenu dawn il-situazzjonijiet ekonomiċi drastiċi ta' bosta pajizi dan kollu ħajkun adottat b'mod proporzjonat u b'mod effettiv għalli bekk aħna niskuraw li kunem l-istess trattament tal-kulħadd. Dan kollu għad definit diġa fil- pakket regolatorju li issa qiegħed quddiemkom fuq il-mejda sabiex intom tqisuh u tanalizzaw sew. Issa naturalment nixtieq li nagħti eh, daqatajn lej il-fondi li dawk li jiena responsabbli għalihom. Lan tal-RDF huwa sabiex aħna nħeġġu il-tkabbir tal- reġuni industrijali li sejrin bil-mod lura u dawk li mhumiex daqshekk żviluppati, aħna nixtiequ li nsaħħu wkoll il-konċentrazzjoni simentika tal-koezjoni territorjali. Aħna nafu li dan kollu huwa fukat fuq eh, eh, numru ta' għanijiet sistematiċi fil-fatt li ma definiti fil-prioritajiet u bosta elementi u kol fjom ma tkabbir u tlita minnom huma mandatorja għal kulħadd. L-innovazzjoni, l-insaħħu, il- kompetittività tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju, riċerka u l-iżvilupp u li nimxu iktar għal ekonomija li tuża inqas eh, karbonju. Aħna identifikajna li mill-inqas 20% minnhom għandhom ikunu dedikati għal l-effiċenza tal-enerġija u aħna nittamaw ukoll li 6% minnhom ħajkunu dedikati għall effiċenza tal-użu tal-enerġija u dan huwa minħabba Eh, l-ammonti differenti illi jeżistu. Il um, dawn il-proġetti ħajkomplu fil-fatt jadottaw, jappoġġaw l istati membri bġienna għal kull ras ta' iktar minn inqas minn 90%. Aħna tin n ninvestu u aħna kena nikwalifikaw ukoll l-interazzjoni mal- facilitajiet faċilitajiet u kif tistaw taraw 10 biljuni ħajkunu allokati għal dan l-istrument il-ġdid. Il-kooperazzjoni territorjali li hija xi ħaġa li hija ta' interess kbir għal dan il-kumitat aħna fil-fatt Smajna illi kienem ħafna talbiet sabiex aħna nsaħħu iktar il-kooperazzjoni territorjali din raġuni il-budget qiegħed jipproponi li jkun hemm żieda ta' 30% meta mqabla mal-allokazzjoni għandna bħalissa. Li tissiju wkoll ħadd tagħmel kontribut għal fatti li għana ħaripruvaw iktar noħol iktar opportunitajiet ta' xogħol iktar investiment. Naturalment, nafu li ħajkun hemm xi ftit iktar flessibilità li ħatinata għal dawk il-programmi illi diġa edina meksa biex aħna kunu nistaw nindirizzaw ċertu kwistjoni fuq il-frontiera. U għawnek irridu niprofaw nidentifikaw fejn u possibli. Per eżempju, niproponu li nużaw sensiela ta' regoli għal program tkun xi tkun in-nefqa u fej Aħna provajna nsaħħu wkoll l-strutturi ta' ġestjoni sabiex bekk il-kooperazzjoni ta' territorjali Ewropea u l-programmi tagħha jkollhom awtorità waħdanija għal ġestjoni u oħra apposta eh, f'kull pajjiż. Dan eh, ovvjament sostni l-setup ta' ġestjoni. Din is-sena aħna għamilna revizjoni kbira tal-GTC, kooperazzjoni territorjali tal-Grouping Ewropew u l-revizjoni konkludiet li l-kontinuità hija xaġa importanti huwa ċar li rridu nagħtu ħin biex l-affarijiet jimxu l-qoddim madana kollu kien hemm sejħi ċari biex niċċaraw ir-regoli u nħaffu l-LGTC. Il-proposta tagħna hija li nagħtu sitt xhur l stati membri biex jippruvaw u jivverifikaw l-IGTC. Jekk ma jkunx hemm reazzjoni aħna mbagħad napplikaw il regola tal-approvazzjoni minnu fih. Fl-istess ħin aħna introduċejna element ta' flessibilità biex nkunu staw wessaw l-ambitu ta' azzjoni ta' IGTCs fil-futur. Simplifikazzjoni. Ħafna minnkom staqsaw jekk ir-regoli fir rigward il-fondi staw xieġu simplifikati u jena soddisfat li nistanajt li proponejna regoli apposta fil-budget tal-Unjoni Ewropea għas semplifikazzjoni, speċjalment il-pakket ġdid. Nixtieq nisħaq l-armonizzazzjoni tal-regoli tal-leġibilità. Hemm estensjoni tal-użu tal-ispejjeż simplifikati barra minn hekk introduċejna wkoll il-kunċett ta' annual rolling closure u anke għamilna il-proposta ta' dokumenti ta' closure għal kull sena biex bekk naqsu l-pace ta' dokumentazzjoni fuq imsieħba ta' proġetti, agenti, eccetera. Estendejna wkoll l-użu ta' teknoloġija tal-informazzjoni għall ġestjoni tal-fondi biex bekk nagħmluha possibbli nimplementaw politika ta' koeżjoni elettronika ġenwina. Il-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea aħna ressaqna komunikazzjoni propju fuq dan u minħabba nuqqas taqbil fil-Kunsill u l-kuntest budġetarju diffiċli f'ħafna stati membri, aħna abbandonajna l-idea li nerġaw insaħħu l-proposta tal-2005 u ħriġna komunikazzjoni ġdida l-proposta ġdida biex bekk tanalizza ħjar iċ-ċirkostanzi ta' bħalissa. Aħna proponejna li li USF nadduħal dizastri naturali biss, iżda anke l-effetti marbuta l-dizastri tal-saħħa ehm, minn naħatar ta' dizastri reġjonali, dizastri tal-industrija, eccetera. Imbagħad hemm diżastri oħrajn bħal pereżempju n-nixfa li inkludejna. Iżda l-punti ewlenin huma kriterji ġodda sempliċi u oġġettivi għad diżastri reġjonali bażati fuq perċentwal tal-GDP. Kien hemm dubji dwar l eleġibilità minħabba l-istenniji u ħabba l-pagamenti biex ikun jistgħu eh, jagħmlu tajjeb għal dawn is-sitwazzjonijiet u kien hemm anke l-kwistjoni tal- pożizzjoni ġeografika u għalhekk il-rata tkun skont lotja finanzjarja, skont termini preċiżi u skont semplifikazzjoni amministrattiva. Aħna nixtiequ koll l-Istati membri riflettu fuq l-introduzzjoni tal-kondizjonalità u dan ifisser li fuq il-pagamenti eh, skont il grat tal- leġizlazzjoni tal-Unjoni Ewropea fuq il-prevenzjoni tad diżastri. Il-preparazzjoni ta' pjanijiet ta' ġestjoni ta' diżastri hija xi importanti anke fir rigward investimenti tal-miżuri apposta f'każijiet ta' diżastru. Għamilna dan il-ġestiment madana kollu nafu li jista' jkun hemm aktar titjib. Biex nagħlaq tajtkom stampa ġenerali fuq il- politika ta' koezjoni ġdida issa stalikom l-autoritajiet u rappresentanti lokali u nazzjonali biex titlu f'dan il-proċess u tikkontribwixxu b'mod siwi għad-dibattitu fix-xhur li ġejjin. Nħares il-qoddim għal skambju ta' opinjonijiet u punti di vista fil-ġejjieni u dejjem għad dispożizzjoni tagħkom biex niddiskuti l-kwistjonijiet li għaddejjem bħalissa grazzi. We can do it, yeah. Uh, thank you, Commissioner, uh, very much. Grazie il kommissarju Permettu li nistieden lill-Ministru Ivola Vendol fissem il-Presidenza Pollakka biex titkellem. Signora President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, Komissarju, Signuri, il-koll konna ħerqana biex nanticipaw il-dokument tal-lum għal l-2013 sal-2020. ħafna kienu ħerqana li jaraw xinu ma' dettalji għal ġejjini ta' wieħed minn l-ikbar politiki importanti tal-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni faslet dan fil-komunikazzjoni tagħha nar fuq il-budget tal-2013 propju f'Ġunju ta' din is-sena minkejja li dan qed iseħħ f'kuntest ta' skeda ta' ħin. Jiena nixtieq nisħaq li rridu nkunu kapaċi nimplementaw il-politika ta' koeżjoni mill-ewwel ta' jannar 2014. U dan jitlob li jkun hemm xogħol ta' malajr fiħdan il-Kunsill.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 Il-koll konna xida dibattitu li seħ dawn l-aħħar erba' snin fuq il-ġejjieni tal-politika ta' koeżjoni u dibattitu tiegħu. U rajna li kien dibattitu mqanqal, dibattitu dinamiku ħafna b'ħafna kontributi siwja mill-istati membri u mill-istituzzjonijiet. Dan kollu qed iseħħ fis-sfond tal-kriżi ekonomika u finanzjarja. Il-proposta tal-Kummissjoni hija punta tluq tajjeb ħafna biex bekk nkun nistgħu nibdew in-negozjati, nittamaw li negozjati jimxu ħarir u iwaslu għal ftejm li kun tajjeb għal ħadd kollha. Involuti l-proposti jidru li huma bilanċati u jirriflettu l-kwistjonijiet ewlenin li tqajmu fid-dibattitu dwar il-politika ta' koeżjoni. Aħna nilqaw b'mod partikolari il-fatt li hemm viżjoni ġenerali ta' politika ta' koezjoni moderna li tfisser li l-tiġijiet ta' żvilupp tal-Unjoni Ewropea li qed nagħmlu tajjeb għaliha. Pereżempju politika ta' koeżjoni li hija aktar effettiva u eqreb għaċ-ċittadini Ewropej. Naħseb li l-koll naqblu issa li l-politika ta' koeżjoni trid tkun strument kruċali sabiex nkun nistgħu neħqu l-għanijiet tal-istrateġija tal-2020 tal-Unjoni Ewropea. U dan huwa l-ispirtu li propju nidejna il-pjanijiet u l-proposti li smajna minnaħa tal-Kommissjoni. Tinkludu wkoll l-approċċ integrat għall-iżvilupp u approċċ aktar orjentat lejn ir-riżultati. L-pjanar strateġiku irridu kun aktar imsaħħa, Parsa wkoll lejn il-koordinazzjoni tal-politika tal-Unjoni u l-istrumenti finanzjari mod aħjar. L-iżvilupp sostenibbli madwar it-territorju tal-Unjoni Ewropea jista' jiġi garantit biss jekk l-attivitajiet settorjali individwali niżbruhom f'keffa waħda strateġija olistika. Dan ifisser li l-istrateġiji tagħna jridu jkunu komplementari għal xulxin u mhux ikunu jikkontradiċu l xulxin politika ta' koezjoni bbażata lejn orjentata lejn riżultati nistgħu ngħinuha billi jkun hemm kondizzjonalità ex ante u iktar konċentrazzjoni tematika. U importanti għall-istati membri li jarfu li l-kondizjonalità mhix forma ta' kastik, anzi hija inċentiv li ħatħeġġeġ l-istati membri biex ikun hemm aktar effiċenza fl-azzjonijiet li jieħdu. Dejjem fl-ambitu ta' politika ta' koeżjoni u importanti l-istati membri li jkollhom sens ta' flessibilità meta jfasslu il-pjanijiet ta' żvilupp tagħhom għat-territorju tagħhom. Il-proposti tal-Kommissjoni f'dan ir-rigward eh, qed jiddiżappuntawna kemm xejn. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni għal soluzzjonijiet innovattivi tagħha, speċjalment fil-dimensjoni territorjali u urbana. Naħseb li dan huwa part importanti mill-approċċ integrat għall iżvilupp L-iskambju inizjali tal-Istati membri dwar il-politika ta' koeżjoni għal-ġejjini fid-dawl tal-komunikazzjoni ta' ġunju mill-Kummissjoni juri li uħut minn dawn il-kwistjonijiet ser jirrikjedu aktar analiżi u aktar diskussjonijiet fih dan il-Kunsill għabbazi tal-laqat tagħna informali marbuta ma' dan suġġett jidher li ċertu aspetti inkluż il-faċilità tal-Ewropa biex nkunu qrib l-ċittadini u biex nkunu qrib ir-raġuni din ġew milquwa tajjeb dawn il-punti. il-makrokondizjonalità, ring fencing u l-ġestjoni kollha jaqgħu ta' din il-kategorija. U naf ċert li qed tistaqsu kif kif beħsiba ġesti il-proċess ta' negozjati il-Presidenza Pollakka. Il-fondi, il-grupp ta' ħidma tal-fondi strutturali ser imexxi n-negozjati propju fil-Kunsill u l-Kummissarju Han ser jippreżenta il-proposta tal-Kummissjoni għal konsil tal-Affarijiet Ġenerali nhar 11 ta' Ottubru. Il-negozjati ser jiftħu fil-13 u l-14 ta' Ottubru. Il-Presidenza Pollakka tixtieq tidħol malajr malajr fil-negozjati ewlenin u għalhekk irridu nserħu fuq l-Istati membri sabiex janalizzaw il-proposta għal regolamentu dan nixtiequ jagħmluh mill-qrib. Bir-reqqa, nixtiequ nibdew negozjati fit-tieni nofs ta' Ottubru, speċjalment fir-rigward il-pjanar strateġiku. Aħna propojna proponejna seminar bil-parteċipazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea propja fuq il-programmar strateġiku propju f'Ottubru. Minħabba l-waqfa l-miliet imbagħad l-ħin li jifdal l-negozjati huwa biss ta' xarejn Aħna beħsibna konna 11 il-laqa sabiex nkun nistaw niddiskutu l-konċentrazzjoni tematika, l-kondizjonalità, l-iżvilupp territorjali kif ukoll l-aspetti ewlenin tal-kooperazzjoni territorjali Ewropea. B'mod ewlieni nixtiequ nagħlqu n-negozjati fuq dawn il-kwistjonijiet ħalli bekk il-Presidenzi Ċipriotti u warajna jkun jistgħu jikkonċentraw aktar fuq id-dettalji ta' regolamenti. Il-Presidenza ser tippubblika wkoll rapport li permezz tiegħu nkun nistgħu nistabilixxu kwistjonijiet ewlenin strateġiċi li permezz tagħhom ser jitresqu lejn il-Ministri fis-16 ta' Deċembru taħt il- mexija ġenerali tal-Kunsill tal-Affarijiet Ġenerali. Aħna nemnu li jekk ninvolvu rappreżentanti tal-livell oli fi stadju bikri fin-negozjati ser jagħti aktar imbottatura lill-negozjati biex nagħlaq nittama li diġà nixxinna nuru bil-fatti li aħna għanna l-qalbna l-Parlament Ewropew jisu li huwa msieħeb importanti u ħanibqgħu nisimgħu mill-qrib min-naħa tal-Parlament Ewropew. Mod regolari se niltaqgħu mar-rapporters tal-Parlament Ewropew u nistiednu l-membri onorevoli tal-Parlament l-seminars kollha tal-Kunsill fil-waqt il-proċess ta' negozjati. Nittamaw li fl-aħħar mill-aħħar dan iħaffef il-proċess ta' approvazzjoni ta' regolament minħat tal-Parlament Ewropew. Grazie. Um, I would like to invite Mr. Nishtiq nistiden l-Sur Hems Higen mill-Bundestag biex jitkellem, jek jożmu. Signora Han, Signora Ministru, Aziz, kollegi mill-Unjoni Ewropea kollha għal politika reġjonali Ewropea llum għandna ġurnata importanti ħafna. Għanna rridu naraw illi qegħdin nistabilixxu l-proġett il-tqassim finanzjarju multjanwali mis-sena 2014-2020. U jiena nixtieq ngħid illi għasnin li ġejjin l-Unjoni Ewropea issa li hija formata minn 27 stat membru kibret l-Unjoni Ewropea. Nistgħu narawha U mhux biss eh, in-numru ta' pajjiżi żdied, iżda l-Ewropa qiegħda tikber flimkien u l-kundizzjonijiet tal-ħajja u l-standard of living tal-pajjiżi hemm differenza bejnietom naturalment u jiena nixtieq illi nitkellem fuq dan minħabba li jiena bħalissa qiegħed ehm, responsabli politika reġjonali u naf eżattament kemm inbidlet il-politika f'dan il-qasam f'dan l-aħħar xar snin. U eh, per eżempju 15 sena ilu fil-Ġermanja il reġuni fuq il-frontiera ta' Repubblika Ċeka u jew kella fuq il-frontieri ta' Franza kien hemm faqar kbir, kien hemm qatt kbir, iktar minn 40% fil-mija fil-fatt. U issa situazzjoni marret għall-aħjar. Eżis kollegi, jiena nixtieq ngħid li aħna żgur li Nafu illi fir intom tafu li ma huma ir-reġuni illi kienu foqra ħafna li jista żviluppaw u għandhom standards tajbin fejn huwa tajjeb illi tgħix issa il-ġurnata. U dan irnexxilna nagħmluh ġifiri illi nibbilanċaw l-standards of living bej reġjuni din hija xi ħaġa importanti ħafna għal reġjuni u toffri ħafna vantaġġi kemm għal dawn ir-reġjuni kif ukoll l-Ewropa in ġenerali u nafu illi inqas ma jkun hemm oppożizzjoni aktar aħna inqas nistgħu fil-fatt ngħidu l-Unjoni Ewropea qiegħda tipprova tieħu profitt minn dan kollu. U dak għandu x'aqsam il-fond ta' koeżjoni aħna nafu li fil-fatt il-reġuni għadin jikontribuxxu għal bidla ekonomika. Eżis, sinjuri, mingħajr l-ebda dubju bejn is-sena 2007-2013 ir-reġuni fl-Unjoni Ewropea mxew iktar passi il-qoddim dan huwa żgur u 355 biljun euro illi kienu iddedikati għal politika ta' koezjoni kienu u għadhom investiment tajjeb ħafna f'dak li għandu x'jaqsam il-livell soċjali, territorjali u ekonomiku wkoll kan kif dak l-xjaqsam it-kabbir u il-politika tax-xogħol. Naturalment importanti li ngħid ukoll li l-Ġermanja kienet l-iktar pajjiż illi ta' flejes għal din politika ta' koezjoni u konna waħda minn wieħed minn dak il-pajjiżi wkoll li ħadna ħafna. Iżda minn dawn eh, minn din il-politika naħseb li hemm tliet punti importanti ħafna l nies il-konverġenza tar-reġuni li għandhom inqas minn 25% tal-prodott gross domestiku tal-Unjoni Ewropea. U dawn ir-reġuni huma eh, importanti, importanti li niżviluppaw iktar naturalment il-dan ir-reġuni u għal din ir-reġuni importanti li ninvestu iktar fihom Issa tina ħaġa għal dawk ir-reġuni li dan il-kriterju xiftit jew wisq eh, s-sodisfa fis-sena 2006 nafu li hemm dan il-phasing out digressiv. Aħna nafu li fil-fatt eh, dawn ir-reġuni jistgħu jkunu appoġġjati b'mod finanzjarju daqsxejn inqas minn qabel minħabba illi aħna għandna lan illi illi naturalment nippruvaw naraw li jkunu bilanċati iżda huma jistgħu jkollhom fondi wkoll mill-Fond Soċjali Ewropew kif ukoll mil fondi oħrajn. Dawn l-appoġġ huwa importanti ħafna għalina fil-Ġermanja ħalli aħna nkunu nistgħu nsaħħu l-prosperità tal-reġuni u kunem bilanċ bej dawk kelli huma iktar avanzati minn oħrajn. Apparti minn hekk il-kooperazzjoni f'dak grazzi għall kooperazzjoni transkonfinali u l-Fond Ewropew għall iżvilupp rurali din hija xi ħaġa reġjonali, skużaw, din xi ħaġa importanti ħafna. Jena nixtieq ngħid ukoll li l-arkitettura tal-politika ta' koezjoni fl-opinjoni tagħna u rrit li kienet ta' valur tajab ħafna. U għal din raġuni jiena naħseb li għaxa ħaġa tajba u pożittiva li fil-fatt l-istruttura l-ġdida għandha l-orjentazzjoni tagħha ta' fuq dik l-antika. Il-kollegi tiegħi Ġermaniżi kemm fuq il-livell tal-lender kif ukoll fuq il-livell eh, federali u koll jaqblu miħaj. Għandi zewċ kollegi u koll jett eh, din miħaj rappresentanti mill-Bundestag Ġermaniż is sinjor Fossu jiena tnajn li aħna politiċi reġjonali u anka aħna konna segretarji statali kif ukoll għandna s-Sur Schneider, Sur Marko wkoll li kienu Eh, kellhom il-kompetenza. Waħna qegħdin eh, nistennew li konna il-kompetenza ġdida li tingħata f'Ottubru nixtieq ngħid li f'dak li għandu x'jaqsam il-pjan ġdid tal-Kummissjoni nieħu pożizzjoni fuqhom u nittama illi din il-konferenza fil-fatt tagħti iktar inċentiv ħalli aħna aktar niżviluppaw. Aħna sissa smajna illi il-bażi ta' dak illi aħna għanna nerġaw niddiskutu għak fit-12 ottubru fil-fat. U nishtiq nejt illi f'dak li għandu xieqsam 376 biljun euro, għanna 14 biljun euro huma għal għal proġett Connecting Europe kif ukoll għal politika ta' koezjoni U għanna dawn il-376 biljun euro a dispozizjoni tagħna. Dawn, eżis kollegi, huwa inqas mill-perjodu leġislattiv li aħna għadna kemm kellna, ġifieri 19 il-miljun euro jonkalla nistaw nistgħu ngħidu li għandna 19 fil-mija inqas dak li għandu x'jaqsam l-interess politiku jiena kieku xtaqt li konna aktar fondi, però l-politika tagħna tixtieq illi x-xogħol li aħna għandna nagħmlu naturalment għandu jiddependi fuq il-prodott il gross domestiku ta' ċertu reġuni. Jiena naħseb li din il-limitazzjoni naturalment għandha eh, x'taqsam ukoll mill-konsiderazzjonijiet tal-budget u tagħmel sens. 231 uh, biljun għandhom uh, ikunu investiti fil-konverġenza dan huwa kważi 70% 17% tal- um, tal-mezzi naħseb li din tagħmel ħafna sens ukoll. Aħna naħsbu wkoll li f'dak li għandu xi qasam il-pajjiżi il-ġodda tal-Unjoni Ewropea bl-eċċezzjoni ta' Ċipru kif ukoll uh, Portugal dan huma għall dispożizzjoni tal- pajjiżi il-membri il-ġodda, però aħna għandna bżonn naturalment kif dejjem kellna bżonn phasing out. Il-konverġenza ta' dawn ir-reġuni għandhom bżonn ta' iktar appoġġ f'dak li għandu x'jaqsam żewġ terzi tal-mezzi li huma bħalissa din jirċivu. Ir-reġuni kollha illi bħalissa din jadmu fil-flanijiet tal-konverġenza u li fil-fatt din ikun kankolat il-prodott gross domestiku ta' 75% għal-kurraz dan u koll għandu jkun inkluż fdawn il-kategorija ta' reġuni. Naħseb illi għanna jkonna din kategorija ġdida ta' dawn il-reġuni li huma fit tranzizzjoni biex nsejħu l għek dawn. Permess ta' din kategorija ħaj benefikaw e, dawk il-reġuni illi għandhom bejn 75% u 90% tal-prodott gross domestiku u dawn għanna aħna għed naraw illi hemm 39 biljun euro li ħajkun investit f'dawn ir-reġuni. Eżis sinjuri jiena analizzajt l-arkitettura għal darboħra u qed li, li kellna qabel kienet tajba, ma nasibx li hemm bżonn li aħna nintroduċu ta' kategorija ta' nofs ġdida illi fil-fatt tkopri lil dawk reġuni li jaqgħu ta' fil-kategorija ta' bej 75% sa' design fil-mija tal-prodott gross domestiku. Aħna nafu wkoll li il-prinċipju tal- ta' dawn il-fondi aħna nafu li kull appoċ għandu jkollu xi tip ta' skadenza xi tip ta' limitu. Ir-reġuni li għandhom problemi speċifiċi jistgħu jkomplu kif dejjem kien il-kas li jkunu appoġġati permezz tal-mezzi u l-istrumenti li aħna għanna. Għadin raġuni jena daqxej kritiku fuq il-fatt li aħna għanna din il-proposta li aħna jkollna din il-kategorija ġdida u 10% tal-mezzi għanna għan investaw f'dawn kollu. Jena naħseb li dawn l-10% tal-fondi aħjar jitqasmu fuq l-osma l-oħrajn u jena naħseb u koll li reġuni l-oħrajn li huma eh, li huma importanti għal kompetizzjoni naturalment dak li għandu xaqsam il-kompetittività u l-politika tax-xogħol dan rridu nkomplu nħeġġuhom fuq dan il-lat. U għanna u koll 53 biljun euro li ħajkun investi f'dan kollu. Dan għandu jkun u koll eh, avalwat anka fuq level strutturali. U jiena naħseb u koll li f'dak li għandu xaqsam il kooperazzjoni territorjali. Hemm u koll ħafna appoċċi li huwa diġà maħsub u anka għanna biljun euro ekstra li jkun investit. Jina nixti issa illi nħarsu li dak li qed jiġri fil-prattika. Aħna sissa kanna din dispozizjoni li fil-fatt bejn żewġ regjuni li mhumiex ikbar minn 20 fil-mija aħna dejjem nafu illi il-situazzjoni miex ħatem bidra, reġuni dejjem ħajbqgħu jikompetu bejnietom u din hija xi ħaġa tajba. Issa jekk ikollna xi reġuni li ta' anqas minn 20% anke fil-każ ta' 15% pereżempju dan għandu jkollu aċċess għal il-fondi li huma disponibbli għal reġuni svantaġġati, però jekk l-industrija fil-fatt tiċċaqlaq minn reġun għal ieħor dan naturalment ħaj jista' jiġri fil-kuntest ta' żvilupp li bħalissa jisgħaddi fl-ekonomija tagħna. Il-Kummissarju Han diġà qal u wera kif huwa jaħseb li l-politika ta' koeżjoni għandha tkun infassla minnum il qeddim jiena nappoġġa b'mod espliċitu il- għan tal-Kommissjoni, ġifiri il-politika ta' koezjoni tkun qed id fit ma' l-istrateġija tas-sena 2020 u illi dawn jimxu id fit u li jkunu orjentati fuq l-istess bażi li sabiex aħna wkoll nistgħu nistabilixxu wkoll iktar fondi għat kabbir. Aħna naturalment nafu r din hija ħaġa importanti ħafna kemm għal reġuni żvantaġġati kif ukoll li duma dawk li huma naqxejn iktar sviluppati u jiena bħal kummissjoni koezjoni. Naqbel illi l-politika ta' koeżjoni fil-fatt wara s-sena 2013 fir-reġuni kollha tal-Ewropa għandha tkun iktar żviluppata u f'dan il-kontest jiena naħseb illi għanna nizvilupaw iktar prioritajiet dak li għandu x'jaqsam l-investimenti illi fil-fatt ikopru l-istrumenti kollha tal-politika ta' koezjoni bħal Fond Soċjali Ewropew, il-Fond li qed hemmhekk għall-iżvilupp tal- Eh, sajtu l-agrikoltura kif diġa għal surħan u l-istrumenti l-oħrajn li semmew. Jena nasab li kull stat membru fl-mkien mal kummissjoni Ewropea għandu jistabilixxi eh, strateġija illi eh, ikunu jistgħu jiffermaw Eh, kontrat ta' sħobija. Umbat dak li kun deċis għandu jkun kontrollat u analizzat kull sena u din l-istrateġija ta' svilupp għandha tkun qed taħdem fi programm operattiv u ħalli bekk aħna nkun nistgħu nagħmlu differenza bejn dawn il-proġetti u dan kollu jkun stabbiliti iswed fuq l-abjad. Sinjuri, Jina naħseb li ma jista' jkun hemm xejn għar jekk il-flejes tal-Unjoni Ewropea jinħlew fix-xejn. Naturalment jiena naħseb li għal din ir-raġuni l-mekkaniżmi tal-Unjoni Ewropea għandhom ikunu soġġetti għal Kontrol ħalli bekk iċ-ċittadini Ewropej kun jistgħu jserħu rashom il-flejes tagħhom li taħallsu għattaxi taxxi qegħdin ikunu investiti fejn l-iktar hemm bżonn u jkun qed investiti bl-iktar matur ġurnema. Din ħaġa importanti ħafna l-Ewropa ħalli bekk ikun hemm iktar rispett u fiduċja fil-politika ta' koezjoni. Sinjuri, il-Repubblika Federali tal-Ġermanja hija maqsuma f'ħafna reġuni differenti u aħna nafu li r wol tal-lender tagħna għandha fil-fatt eh, Tqisu kol din il-politika u nafu aħna li dan mhux dejjem ikun faċli, iżda pereżempju fil-pajjiż tagħna aħna nafu illi għandna bizzejet taħriġ fuq hekk u għandna ħafna tarif u ħajkunem hemm ħamsin il-reġun iktar li fil-fatt ħajkun appoġġat fuq il-livell globali u jiena naħseb li fuq il-livell ta' reġuni li huma żvantaġġati dawk il suġġett dawk il-suġġetti bħal l-enerġija li tiġġedded dawn huma ehm, importanti ħafna u koll ħajkun ħafna mill-investiment anka l-kompetittività tal-kumpanija żardu daqs medju għandha tkun inkluża fil-proġett ta' innovazzjoni. Jiena wkoll dan nista' nieħu nota tiegħu wkoll minn dak li qal il-Kummissarju Han. Il-regolamentazzjoni tal-konverġenza jistgħu jagħmlu kontribut naturalment anka flimkien ma' suġġetti oħrajn jiena naħseb ukoll li f'dan il-qasam aħna rridu ikonna iktar dispożizzjoni stabiliti ħalli bekk li konnektar strateġiji li jibqgħu sostenibbli ħalli bekk aħna nkun nistgħu nilqu lan tagħna illi konna iktar bilanċ bejn l-standard of living tal-reġuni differenti fl-Ewropa. Naturalment il-fatt li aħna qegħdin nitfgħu neħu l-infrastruttura illi kena qabel jina naħseb li hemm bżonn nispjegawa naturalment għax ma nistax nifhem għal fejn qegħdin insejrek. Jiena naħseb li dak li għandu x'jaqsam il-mezzi nazzjonali u l-mezzi Ewropej, pereżempju fil-Ġermanja għandha tibqa' kif inhi bħala proporzjon. Jiena naħseb illi il-Kummissarju Hans kur diġa ħaseb fuq dan. Dak li għandu x'jaqsam il-mezzi għal Fond Soċjali Ewropew hemm ċertu fondi li huma eh, stabiliti 52% għal eh, kompetittività u 25% għal għal partijiet l-oħrajn u jina naħseb li 5% tal-mezzi fil-fat mandomx ikunu issa e, e, investiti fir-riservi u jiena naħseb ukoll li f'dak l għandu xi qasam tagħna aħna għandna nieħdu azzjoni minn issa u naħseb li dan l-inċentiv fil-fatt huwa tajjeb, però ma naħsibx li dan l-inċentiv għandu wassalna għal fatt li aħna nintroduċu posta programmi differenti li permezza dawn il-5% ta' premium li nata skont is-suċċess li kollu l-programm. Jiena naħseb illi fil-fatt aħna nabżon bżonn ta' iktar eh, innovazzjoni u iktar inċentivi innovattivi ħalli bekk eh, aħna ma eh, fil-fat ma nintifawx lura jina nishtiq li fil-fat nilqa l-elementi li diġa kienu msemmija għal dawn il-periodu li jmiss li ħajibda fis-sena 2014 aħna nafu li fċertu ehm, ċertu drabi jiena naturalment nkun nixtieq li jkun hemm iktar titjib, però għan mhux ix-xewqat tiegħi biss, issa dawn huma x-xewqat li naħseb li rappreżentaw dak il-ħsibijiet tal-kollegi tiegħi kollha fil-Ġermanja. U għaziz kollegi jiena issa ninsab pjuttost eċitat fuq il-fatt ta' kif intom eżis kollegi illi ħatanalizzaw il-qafas regolatorju li jipproponu il-Kummissjoni, aħna l-kol kemm aħna nafu illi fid-dettal naturalment nistgħu niżolqu għadin raġuni aħna nittamaw illi fil-periodu l-ġdid ikon aktar titjib li kun jista' jħeġġeġ iktar investiment fir-reġuni ħalli bekk aħna naraw li kun hemm iktar prosperità fir-reġuni tagħna. Sitt xhur għandhom l-istati membri ċans sabiex analizzaw dawn il-proposti e nużaw dan iż-żmien li għandna dispożizzjoni tagħna. Ningrazzjakom ħafna tal-attenzjoni. Uh, thank you uh, very much. Uh, Grazzi ħafna. sur Enz Hinken huwa l-President tal-Bundestag għall-Ekonomija u Affarijiet Finanzjari, issa l-Viċi President tal-Bundestag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 politika ta' koezjoni Ewropea hija importanti ħafna mhux biss minħabba li aħna qegħdin nagħtu eh, kontribut importanti ħafna, ma mħabba wkoll illi aħna nixtiequ li nagħtu kontribut tajjeb ħafna l-iżvilupp Ewropew. Jiena nixtieq ngħid illi rridu naraw kif aħna ħanoħolqu iktar partisijiet ta' xogħol u kif nistgħu insaħħu lill-pajjiżi tagħna l-Ungarija għandha 2.2% tal-popolazzjoni tal-Ewropea, iżda aħna qegħdin jihdu 7% fil vat tal-perċentwali. Il-prinċipju sabiex wieħed ikollu aċċess għal dawn il-mezzi hija illi manniex aħna nibdlu il-mezzi li għanna, iżda li dan kollu għandu jkun akkumpanjat mill- mezzi u mill-fondi fuq livell nazzjonali. Jiena bħala sindku tal-Belt Eger u bħala membru tal-Parlament Ungeris nista' ngħidilkom li jiena gburi illi fil-fatt mis-sena 2007 kien hemm 300 proġett illi kien investit u użajna 38 biljun euro. Eżempju huwa il-Park Industrijali ta' Eger, l-iskola fil-Belt eh, ta' Eger ukoll kif ukoll bosta sistemi oħra innovattivi u għalantana illi aħna fil-fatt inkomplu insaxħu l-politika ta' koeżjoni minħabba li din tista' tkun garanzija għal tkabbir aħjar fil-ġejjin u din għandna bżonna aħna fl-Ewropa. Naturalment aħna naħsbu wkoll illi fil-politika fil-perjodu li jmiss aħna nafu li għandna bosta sfidi ġodda u ħajkonna bżonn ta' iktar fondi ħalli aħna nkunu nistgħu nħabtu wiċċna mal problemi u nkun nistgħu nilqu l-għanijiet aħjar tal-istrateġija tas-sena 2020 u aħna naħsbu wkoll li fil second li xaqsam kompetizzjoni globali aħna rridu nagħmlu lill-Ewropa iktar kompetittiva u dan huwa lantana ġifieri illi l-appoġġ reġjonali jrid ikun marbut u jimxi jitfit mal-istrateġija tal-Ewropa 2020. Ħaġa importanti ħafna f'dan l-argument huwa illi l-prinċipju tal-koeżjoni għandu jkun prinċipju dejjem li jitqies relevanti ma naħsibx illi fil-fatt għanna nidbetu mill-lanijiet ta' strategija Ewropa 2020. Fil-fatt aħna nafu li din hija garanzija wkoll kompetittivita Ewropea. Għanna wkoll punti ħor importanti ħafna u hemm konsens bejn l-Istati membri illi il-politika ta' koeżjoni hija importanti ħafna l-integrazzjoni Ewropea naturalment din tista' wkoll ehm, Tħedġiġ naħalli bekk aħna nħarsu b'mod pożittiv li l-perjodu ta' finanzjament il-ġdid. Però fuq id-diskussjoni tal-capping aħna nafu li hemm opinjoni differenti. Per eżempju, il-mod ta' kif il-Kummissjoni tipproponi li tiffoka l-politika ta' koeżjoni nafu li dan ħajkun hija titfa' lura e, e, l-iktar nies foqra fir-reġuni tagħna u nasbu li għal din raġuni aħna ma naħsbux li din hija xi ħaġa ġustifikata. Għal din raġuni naħseb li importanti li ngħidu li l-kofinanzjament fuq livell tal-Unjoni Ewropea m'għandux ikun inqas minn qabel. Fil-fatt il-proposta tal-Kummissjoni Ewropea ta' 29 ta' ġunju fil-fatt edha iżżomm il-livell fuq l-istess livell li kellna qabel fil-fatt bħala fondi iżda naħseb illi għall-iktar reġuni fuq xorta waħda dan mhuwiex daqshekk tajjeb u aħna rridu illi nilħu l-għanijiet tal-kooperazzjoni territorjali u nilħu l tana tagħna bil-fondi illi diġà kienu allokati kif kienu allokati fil-perjodu ta' qabel. Ħalli bekk aħna jkun iktar possibiltajiet illi nataw ukoll l-istati membri eh, illi mhumiex mill-iktar riċenti li naqdu mill-Unjoni Ewropea. Aħna nafu wkoll li l-Unjoni Ewropea tista' u għandha saħaħ il-kompetittività tagħha ħalli bekk aħna f'dak li għandu x'jaqsam mill-livell intern tal istruttura tagħna jkunu msaħħaħ ukoll. L-importanti illi aħna nużaw il-fondi ħalli insaħu l-infrastruttura kif kien komunikat mill-Komissjoni, naturalment importanti illi ikun ehm, Hemm din il-kooperazzjoni u importanti li tingħata l-flessibilità iva li stati membri għandhom ikollhom il-flessibilità sabiex huma jimplementaw il-mezzi u l-fondi li jingħatawlhom kif jaħsbu li wara aħjar naturalment. Pereżempju, il-vatt għandu jkun eh, eskluż minħabba li nkella dan il-proposta żgur li tista' jkollha effetti diżastrużi speċjalment dak li għandu x'jaqsam mal-implementazzjoni tal-proġetti komunali. Il- menu mandatorju ta' prioritajiet kif ukoll il-fatt li aħna għandna fidejna bosta kolku li dan ħajkunu regolati b'mod ħafna iktar strett. U l-flessibilità hija għalina importanti ħafna minħabba li jekk aħna nkunu qed naħdmu b'mod flessibbli nistgħu nieħdu l-aħjar azzjoni u l-aħjar deċiżjoni. Tisaf f'dak li għandu x'jaqsam l-għanijiet tal-istrateġija Ewropa 2020 Eh, naturalment aħna nafu li dan kollu ħaj dependi fuq il-kapaċitajiet tar-reġuni. Bħala regola ġenerali aħna nasbu li il-miżuri għal ħol int opportunitajiet ta' xogħol dejjem iridu kun jibqgħu priorità, però apparti minn hekk jiena naħseb li l-koeżjoni soċjali wkoll għandha tissaħħa ħallibek il-faqar nkomplu niġġildulu bħala problema soċjali fil-reġuni li huma sviluppati aħna nafu illi ir-riċerka u l-iżvilupp dejjem ridu jkomplu eh, ikunu appoġġati ħallibek aħna jkollna industrija li tista' twassal għal iktar profitti għal kulħadd. Bliktar mod sassolib naturalment, jina naħseb u koll f'dak li għandu xieqsam l-użu tal-fondi illi għanna bħala strumenti fiħdan din il-politika ta' koezjoni għandhom ikollhom pjanar strateġiku li jkun flessibli bizzet ħalli bekk aħna nkunu nistgħu nissodisfaw ħtiġijiet lokali. Nafu wkoll li strategija ta' investiment eh, bħal din tista' ukoll tejna sabiex aħna nużaw aħjar dawn il-fondi. Jiena bħala sindku nixtieq nissuġġerixxi li meta aħna naslu fuq il-koeżjoni territorjali dejjem dan jgħaddi minn taħt id-dejr l-amministrazzjoni lokali u l-Aġenda Territorjali ta' sena 2020 fil-fatt qiegħda tinkludi wkoll dan l-anijiet u aħna qegħdin nippruvaw ukoll noqorbu iktar viċin b'mod integrat u dan huwa diġà rappresentat mill prezidenza u aħna qegħdin ngħidu wkoll li l-politika ta' koesjon tista' jkollha suċċess biss jekk din tkun waħda integrata minħabba li hekk jistgħu ir-reġuni l-għanijiet ta' reġuni, reġuni l-għanijiet lokal kif ukoll dawk Ewropej jkunu eh, iktar integrati. Naturalment, aħna meta ngħidu li għandna jkollna iktar integrazzjoni dajma jfissirx li għandna naqtaw ċertu affarijiet. Aħna rridu noqogħdu attenti għal ħtiġijiet ħalli naraw eżattament x'inhu huma l-bżonnijiet tar-reġuni. Ħalli bekk nimmobilizzaw iktar fondi. Aħna nafu li dawn il-fondi individwali m'għandhomx ikunu mobilizzati skont il-loġika ta' kif jaħdmu. Jiena naħseb li importanti ħafna il-politika ta' koeżjoni anke f'dak li għandu x'jaqsam l-iżvilupp reġjonali dan kollu jkun koordinata aħjar, aħna nafu li e, fiħdan l-istrateġija ta' sena 2020, aħna kellna deċiżjoni li tiħdet fis sena 2001 fil-fatt mill-Ministru illi kien kompetenti f'dan il-qasam din l-istrateġija għanda lan li kunem bilanċ aħjar e, f'dak l-għandu xaqsam zvilup li kunem u koll programmi transkonfinali li kunem iktar konnektivita' Eh, territorjali u transkonfinali u dawn huma prinċipji li kollok kemm huma jridu jitqisu naħna naturalment naħsbu wkoll li huwa importanti ħafna li f'dak li għandu x'jaqsam il pis amministrattiv f'dak li għandu x'jaqsam it-tqassim tal-flejjes dawn ukoll iridu jkunu mitqisa u rridu naraw ukoll x'inhuma l-piżijiet fuq dawk li qed jirċievu fondi kif ukoll fuq dawk li huma kontributuri prinċipali ta' dawn il-fondi. Jiena naħseb li f'dak li għandu x'aqsam l-effiċenza naturalment aħna rridu naraw eżattament kif qed jintużaw dawn il-fondi. U naraw li dan mhuwiex qed iżid il-pis amministrattiv, iżda li forsi nibdu daqsxejn il-mod ta' kif aħna qegħdin naħsbu naħseb li importanti ħafna illi dawn regolamentazzjoni tkun iktar sempliċi u iktar trasparenti. Jiena naħseb li hekk biss il-proċess ta' implementazzjoni jista' jkun iktar faċli huwa importanti ħafna illi qabel is-sena 2014 aħna jkollna bosta jkollna qafas regolatorju ċar ħafna jina nixtieq illi fil-ġejjini aħna nkunu nistgħu eh, naħdmu b'mod iktar effiċjenti ħalli bekk aħna inkunu nistaw u koll nużaw il-flus aħjar kif dan il-periodu kif huwa ippjanat. Jiena nittama li l-politika ta' koeżjoni ħad kompli tkun waħda mill-pilastri importanti ħafna tal-politika Ewropea u ma titlifx importanza minħabba li jiena qed nirrappreżenta ben tu kollu jina nishtiqnejt li għandi t-tama li l-politiċi kompetenzi jaħdmu bliktar mot għaqli u għal-beneficju ta' kullħat u għalli kun jisiru negozjati tajbin għal-beneficju ta' kullħat għalli niftemu fuq dawn regolamenti. Ringrazzja. Uh, our next speaker is Mr. Vili Trof. Il-kellim li mis huwa Sur Trofenik minn Slovenia, il-President tal- Kumitat ta', ta Slovenja fuq il-Regional Self-Government. Grazie President, Signori, Kumitat, Nistednin, nsalmilkom u merħba u grazie tal-li tajtuni l-opportunità biex nkunu nistaw Resqu l punt di vista tal-Parlament Sloven fir rigward il-futur tal-politika ta' koezjoni. Dinija hija waħda mill-sinsla tal-Unjoni Ewropea u tiena sinjal ċar ta' solidarjetà bejn ir-reġuni u hija strument ewlieni biex inżidu l-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea. Għandha aktar valur miżjud, tiffaċilita l-modernizzazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli u fl-istess ħin turi wkoll is-solidarjetà Ewropea Għanna ħafna sfidi u din bħal per eżempju tibdil fil-klima, l-efficienza tal-enerġija, globalizzazzjoni, kompetitivita u t-kattir tal-impigi ġodda. Irridu nsibu t-weġibi ta' dawn l-sfidi fil-level tal-Unjoni Ewropea fiħdan il-qafas budgetarju. Minnaħa l-oħra, aħna qed naffaċċaw il-kriżi finanzjarja u ekonomika u l-pressjoni wkoll fuq il-finanzi pubbliċi fl-istati membri. Dan inaqqas il-lokal manuvra biex nkun nistgħu niffaċċaw dawn l-isfidi dan japplika għal budgets nazzjonali kif ukoll għal budget tal-Unjoni Ewropea. Ċirkostanzi bħal dawn il-MFF u l-proposta tiegħu jekk trid tkun realistika, trid tkun ta' bażi għaqlija soda għan negozjati. Tqisu wkoll dispożizzjonijiet sabiex ikun hemm stabilizzazzjoni tal-finanzi pubbliċi u l-ħtieġa wkoll tal-Unjoni Ewropea li tiffaċċa dawn l-sfidi li semmejt. Madana kollu rridu nieħdu nota wkoll li Limitazzjoni possibbli tal-budget tal-Unjoni Ewropea jista' jipperikola l-kisba tal-anijiet tagħna kif ukoll il-kabbir eh, ekonomiku u wkoll it-kattir tal-impigi. L-MFF u l-proposta tiegħu tkun marbuta b'rabta sfiqa mal istrateġija tal-2020 tappoġġa l-implementazzjoni tal-anijiet tiegħu u jaċeġa tajba ħafna li dan il-budget f'dan l-ambjent, din is-sitwazzjoni fejn aħna rridu nagħtu sprun ġdid lill-ekonomija, importanti li ntuhom minn mezzi disponibbli biex jagħmlu dan. U dan huwa l-ewwel mezzi biex nkun nistgħu niffinanzjaw il-miżuri għal kompetittività u tkattil tal-impjiegi. Minn dil punt di vista huwa importanti li l-politika ta' koeżjoni fil-qafas tal-qafas finanzjarju annwali huwa wieħed minn pilastri u lenin sabiex nkun implementaw l-istrateġija tal-2020. Il-politika ta' koezjoni rid ikollha sem tagħha fil-budget tal-Unjoni Ewropea. Dan japplika mhux biss għax tifoka fuq l-investimenti u tkabbir, iżda wkoll għaliex il-mekkaniżmu ġi testjat u pruvat huwa aħjar minn kwalinkwa sistema alternattiva oħra il-ġestjoni fuq livelli differenti li inkludi l-gvernijiet reġjonali u lokali qed jitkellem favur propju din l-istqarrija. Kunu xikunu l-isforzi u li diġa minna fil-politika ta' kozjoni u ser namlu fil-politika ta' kozjoni rridu niftakru li l-budgets limitati fl-Unjoni Ewropea ser ikunu biżejjed laqqas fl-iktar xenarju ottimista sabiex nkun nistgħu nkopru l tiġijiet ta' investimenti fl-istati membri l-ġodda speċjalment tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk għandna bżonn ta' approċċ ambizzjuż. Il-politika ta' koeżjoni tista' twassal għal mobilizzazzjoni ta' riżorsi għall iżvilupp sabiex bekk nkun nistgħu niksbu aktar koeżjoni. Din hija waħda mill-politika u l-lenin tal-Unjoni Ewropea sabiex saħħu unżommu l għaqda tagħna fl-integrazzjoni huwa minnu li l-maġġoranza ta' riżorsi jridu jmorru għal reġuni l-inqas żviluppati u dan ser iwassal la solidarjetà u ħajpermetti lil dawk l-inqas żviluppati biex jiżviluppaw u bekk ħajsaħħaħ il-koeżjoni fl-Ewropa. Ovvjament rridu niżguraw li l-politika ta' koeżjoni titkun preżenti fir-reġuni kollha, għax b'dan il-mod biss nkunu nistgħu niffaċilitaw il-kompetittività sabiex nkun nistgħu nilħu l-potenzjali tagħna ta' żvilupp f'kull reġun. Huwa importanti ħafna li meta nkunu timplementaw il-politika ta' koezjoni reġuni ma jaffaċċawx bidliet f'daqqa ħesrem fil-finanzi. Ninsabu fil-kriżi ekonomika u finanzjarja u għal daqstant kwalinkwa bidla ħesrem ħabta u sabta fl appoċt fil-finanzi pubbliċi jista' jkollha konsegwenzi negattivi f'kull reġun u għall-iżvilupp tagħhom. Dan ifisser mhux biss il qerda għal potenzjal tal-iżvilupp ta' dan ir-raġun iżda jfisser ukoll li ħajxejjen l-isforzi eżistenti fir rigward il-finanzjament. Irridu niżguraw li jkun hemm mekkaniżmi ta' tranzizzjoni biżejjed li ħajwaslu għal phasing out pass wara pass. Ir-raġuni li rċevow l-najnuna finanzjarja mill-2002 sal-2007 u li huma l-lin mill-limitu tal-50% ser jikunu jistaw ikollhom biżejjed appoġġ. Għanna ħafna ħtiġijiet tal-investiment u nappoġġaw ukoll li nżommu sem relattiv rigward il-budget. Madana kollu, il-ċifra ta' trasferiment ta' 10 biljun euro fil-faċilità ta' Connecting Europe hija diffiċli nappoġġawha. Iva rridu niżguraw li mmorru lil in mill-xkil li hemm madanakollu naħseb li il-problemi eżistenti jistgħu jkunu aktar faċli nsolvuhom fir-rigward qafas ta' approċċ ċentralizzat. Għaldaqstant naħseb li rridu nżommu dawn l-10 biljun euro fil-politika ta' koeżjoni u ovvjament niżguraw li l-kriteri jkunu qegħdin jinżammu. Irridu niżguraw ukoll li jkun hemm kooperazzjoni sfiqa bejn Istati Membri u l-Kummissjoni Ewropea meta nitkellmu dwar il-proġetti ta' priorità. Element importanti tal-politika ta' koezjoni hija l-programmi ta' kooperazzjoni territorjali Ewropej. Dawn huma programmi li huma strument għal skambju tal-aqwa prassi fuq livell Ewropew, speċjalment jiffaċilitaw il-twettiq ta' investimenti u proġetti ta' kooperazzjoni finqas zoni favoriti fej soltu dawn l-investimenti ma jisaxux u dan huwa l-punt ewlieni pożittiv tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk jiena nappoġġa t-tisħiħ tal-programmi ta' kooperazzjoni territorjali dawn huma importanti ħafna għall żvilupp reġjonali ta' l-iktar reġuni imbeda u periferiċi u dawn il relazzjonijiet ta' ġirien nifissru li ħajkatru stabilta u l-paċi fl-Ewropa. L-implementazzjoni tal-politika ta' koezjoni għandha twassal ir-riżultati u dan ifisser li l-politiki jibqgħu effettivi u jkun hemm ukoll użu effettiv tal-baġit tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk il-kondizzjonalità hawnhekk tista' tkun xaġa tajba ħafna. Konformità ma l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea 2020 u impenji oħra tal-Istati membri pal pereżempju il-programmi nazzjonali, jiena naħseb li din hija xaġa tajba ħafna għaliex il- Rizorsi tal-fondi ta' koesjoni fissru li ħajkatru aktar impigi ġodda. Din ir-rabta tista' toħloq kondizjoni strutturali u istituzzjonali sabiex bekk ikun hemm l-implementazzjoni ta' politika ta' koesjoni b'mod effettiv. Ma tantx inċert ma dan kollu jekk hux tajjeb li norbtu sanzjonijiet ma twetti ta' dawn il kondizjonijiet Dan għaliex dan ipoġġi l-istati membri f'pożizzjoni mhux indaqs u għalhekk għandi dubji fir-rigward il-prinċipju ta' demokrazija, per eżempju, ma nafx kemm hija demokratiċi u ma naħsibx li twassal riżultati tajbin. L-istess japplika għal kondizzjonalità makroekonomika. Huwa minnu li ninsabu fi kriżi ta' dejn u l-użu tal-fondi ta' koezjoni timxi id fit ma nisforzi tagħna għal konsolidazzjoni tal-fondi pubbliċi. Iżda l-fondi tal koezjoni qegħdin hemm biex għandhom lan li jżidu l-tkabbir, jżidu t-kattir tal-impiegi u jżidu l-kompetitività. Hemm stati membri li qegħdin f'problemi u tirċivu fondi meta jkollhom żonnhom u dan musser ikun tweġiba tajbek ħanaqgħu sejrin hekk. Madanakollu rridu nappoġġaw il-kunċett ta' prekondizzjonijiet u skont il-kondizjoni tal-Unjoni Ewropea dan japplika għal fondi diretti fejn il-fondi se jintużaw għalhekk l-Istati membri u r-raġuni ser ikunu mġela li janalizzaw bir-reqqa u jaħsbu mill-ġdid dwar kif ser jallokaw dawn il-fondi. Madana kollu nixtieq nisħaq dan li ġej. Irridu niżguraw li ma npoġġux bizzejiet fuq il-politika ta' koezjoni b'ħafna punti di vista differenti u b'ħafna talbit ta' politiki differenti u istituzzjoni differenti. Li dan jista' jwassal għal politika koezjoni ħażina mentri l-politika koezjoni għandha tkun tajba u effettiva għal reġuni u għal komunitajiet lokali, għall imprizi u għall NGOs u għalihom huwa ta' importanza kbira li jisħu biex ikun hemm politika ta' koezjoni msaħħa. Ir-regoli jdu jkunu ċari, sempliċi u li wieħed jista' jifhimhom b'mod faċli, speċjalment il-managers. U importanti li l-politika ta' koezjoni tkun tista' tiġi semplifikati fir-regoli, iżda rridu wkoll insaħħu l-qafas legali li għandu x'jaqsam ma' dispożizzjonijiet finanzjarji. Irridu naħdmu id fit niġbdu ħabel wieħed sabiex bekk inkun nistgħu innaqsu n-numru ta' istituzzjonijiet li qed jieħdu sem, speċjalment dawk l-istituzzjonijiet li jagħmlu kontroll għaliex irridu nimplementaw prassi ġdida li ser twassanna għal riżultati. Fil-qafas tal-politika ta' koezjoni importanti wkoll li ikonna prioritajiet tematiċi, kollu rrit ikonna aktar flessibilità fl-implementazzjoni. Nixtieq nisħaq il possibilta li ikonna eh, appalti pubbliċi konġunti, speċjalment fir rigward il-kapitali jew inkella regola ta' N plus 2. Tirreġunu l-Istati membri huma mġela li waslu għal fondi u ħafna drabi da ma jkunx eh, orientat lejn ir-riżultati. Irridu naħsbu dwar il-kunċett aktar wiesa f'dan ir-rigward għaliex inkella l-politiki ta' żvilupp oħrajn irridu nqisuhom ukoll, pereżempju il-politika tal-iżvilupp reġjonali u irridu nqisu wkoll il-prinċipju ta' sussidjarjetà. Għandna wkoll il-kuntratt ta' sħubija u dan jista' sarraf biex nkunu nistaw insaħħu l-pjanar strateġiku dan ħajwassal għal aktar komplementarjetà u aktar sinerġiji kif ukoll koerenza fost il-politiki differenti. Huwa minnu koll li rridu noqogħdu attenti għaliex dawn id-dokumenti m'għandhomx iżidu il-pis amministrattiv. Barra minn hekk hemm kwistjoni wkoll ta' ġurisdizzjoni li tista' titqajjem hawnhekk prekondizjoni għal tnedija ta' suċċess ta' politika ta' koezjoni wara l-2013 hija li kunem konklużjoni fil-waqt ta' negozjati għall-MFF li jmiss. Dan, ovvjament, ser ikun wieħed mill-prioritajiet fit-18 xhur li ġejjin. Jina żgur li l-Parlament Nazzjonali u l-Parlament Ewropew jistgħu jaqdu rwol kredibbli hawnhekk f'dan l-ambitu. Grazzi. Thank you uh, very much. Grazie. Sur trofening. Issa naddu għal bħinijiet iktar limitati għal kellima u attualment għanna 15 il-kellim nista natikom mux iktar minn 4-5 minuti eh, għal uh, kull kellim uh, sakemm ma japplikawx oħrajn, kellima oħrajn, allora f'dan il-kas ikonna naqsu Se nibdew George Stavrakakis mill-Parlament Ewropew, membru tal-Parlament Ewropew. Rappresentanti tal-Parlamenti Nazjonali, Kummissarju, kollegi. Bitnidija tal-proċedura għall-adozzjoni ta' dan il-politika ta' adeżjoni għanna u dimna okkażjoni biex insaħħu l-effettività tal-politika ta' koezjoni u biex niggarantixxu il-finanzjamenti fi żmien twil. Irridu nikkonċentraw ruħna fuq il-strumenti kollha tal-politika biex intejbu it-twettieq ta' dan nilqaw il-proposti kważi kollha tal-Kommissjoni li eh, jaqblu mal pożizzjoni tal-parlament fuq din il-politika. Per eżempju, l appoċċa raġuni il-ħolqin ta' kategorija ta' appoċ intermedju, l-attenzjoni għall-effettività tal-programmi, eh, il-proporzjonalità fil-kontrolli. Però nishti nitkellem fu iktar fit-tul fu aspett li ħafna drabi aħna eh, esprimejna li aħna kontra. kontra. L-onet ħatma jista' jikontesta il-bżon li kunem sistema aħjar ta' evalwazzjoni jew ta' monitoraċ jew ta' politika iktar immirata lejn ir-riżultati. Fuq il-konsultazzjonijiet fuq dan is-suġġetti li fuqhom jibbażaw ruħhom il-proposti tal-lum, il-maġġoranza tal-persuni involuti e, e, tkellmu fuq il-normi li l-istess suġġetti, l-istess persuni, l-istess operaturi ma jistax jikkontrollaw. kontrollaw dawn huma dawk il-famużi kondizjonijiet makroekonomiċi kif eh, diġaġi imsemmi fid-dokument tal-Kommissjoni fuq il-ħames rapport tal-koezjoni. Naslu għal biex nikastigaw raġunijiet fuq elementi li huma ma jistawx laqqas jikkontrollaw huma stess għal daqstant m'għandhom l responsabilità bħala parlament eh, b'riżoluzzjoni li adottajna, aħna esprimejna e, pozizjoni kontra fuq e, dawn il-għaniet. Jena, biex najt il-verità, jena kon zgur li il-komissjoni kien se titkellem bl-istess mod, però il-proposti qed juru sitwazzjoni e, situazzjoni differenti. Għal dastant jena nixtieq nitlob lill-Kommissjoni kif wasalna f'din il-proposta illi e, ġib flimkien il-finanzjament tal-koezjoni mal-politika makroekonomika ta' kull stat membru. Nishtiq jina nala li bħala Parlament Ewropew aħna lesti namlu kwalunkwe sforz biex intejbu il-proposta tal-Kummissjoni. Biex bekk hija il-proposta ikolla bażi eh, solida ħalli tkun tista' tiggarantixxi potenzjal eh, ta' żvilupp veru f'kull reġun fil- Unjoni Ewropea Grazzi. Malli għati li għannak manni iktar minn erba minuti, kellna iktar eh, minn 10 eh, kellima oħrajn. Għanna l-Johanna Voss Ġermaniza. Eh, issa eh, issa naqqas il-limitu li nżinna għal 3 minuti u nofs. Grazzi ħafna. Jina ħanitkellem mela fil-qosor minħabba l sfidi li aħna na bħalissa fl-Unjoni Ewropea, aħna nafu illi flimkien mal-Parlament Ewropew aħna hemm bżonn li nieħdu ċertu deċiżjonijiet dwar il-mod ta' kif e, il-proposti e, qed joħorġu minnaħat tal-Kummissjoni dan huwa dwar il-mod ta' kif il-proposta qiegħda timxi ma' fit fit jew le jekk ix proporzjonali mal-istrateġija tas-sena 2020 aħna nafu illi hemm bżonn illi konna din naraw din il-lista minnaħa tal-Kommissjoni dwar il-lista ta' prioritajiet li aħna ħanifukaw fuqhom daw il-prioritajiet naturalment għandhom ikunu orjentati fuq l-istrateġija Ewropa 2020. Naħsbu li dak li għandu x'aqsam il-fatt il-capping din hija daqsxejn problematika minħabba li aħna nafu li hemm bosta programmi li għandhom bżonn ta' iktar flessibilità u naturalment il-bażi ta' din il-politika ta' koezjoni fil-fatt għandha tkun eh, fukata fuq il-ħtiġijiet ta' reġuni u reġuni aħna naħsbu li f'dak li għandu xaqsa mill-suq tal- il-fond fuq il-sajt u l-agrikoltura dinna xi ħaġa li aħna nilqgħu, però din tista' tkun daqsxejn problematika f'dak li ndux jaqsam l-istrument ta' implementazzjoni għall-istrateġija tal-Ewropa 2020 u il-proporzjonalità u l-mod ta' kif dawn l-istrumenti jistgħu jkunu implementati dawn japplika wkoll għall-Fond Soċjali Ewropew. Il-Kummissjoni għedha wkoll tippjana illi ħajkun hemm riformi istituzzjonali anka fl-istati membri u li għandu jkun hemm ukoll ftejn dwar l-investiment u fil fat il-parteċipazzjoni minna għata reġuni. Waħna nafu li ma' din il-proposta il kummissjoni Ewropea għandha tirriskja li tinsa ir-rwol importanti. Aħna nafu illi lan prinċipali ġifiri li aħna nipruvaw inneħħu differenzi li hemm bejn reġuni jista' jkun ipperkolatu meddat minħabba l-mod kif qed tippropon l-Kummissjoni illi tintroduċi dawn il-capping. Jiena naħseb li jista' jkun li jittieħdu deċiżjonijiet ukoll illi ma jkollhomx responsabilità f'dak li għandu x'aqsam politika ekonomika tal-Istati membri. Dwar il-punti l-oħrajn ħajtkellem il-kollega. Ningrazzja. Thank you uh, very much from uh, European Parliament, Madam. Grazzi, ħafna, Signora Mazzoni. Grazzi, President. Nifraħlekom u koll għal kif qed organizza dan il-moment ta' riflessjoni fuq il-politika ta' koezjoni. Jiena apprezzajt anki Eh, il-programm ta' ħidma kemm huwa eh, importanti kif huwa preżentat mill-Ministru tal-Gvern Pollak. U nittama li nkunu nistgħu nirrispettaw dan il-programm biex eh, ma nibdewx il-ħidma tagħna tard u mbagħad ikollna naġlu bħal ma ġara anki fil-passat. Nirringrazzja anki lill-Kummissarju Han tal-li e, e prezenta u il-proposta tal-Kummissjoni li għada friska u għal daqstant għanda bżon ta' iktar analizi dettaljata. Jina nishti namel xie kummenti malajr malajr għax etnara li l-proposta naħseb li l-proposta prezentata ja koerenti mal-pozizjoni eh, tal-Parlament fuq dak li għandu x'jaqsam mal- parlament zida mal-estensjoni mal, mal tal-vizjoni eh, strateġika tal- eh, tal-parlament tal, tal u koerenti u kolma l istrategija tal-UE 2020. Eh, u anki fuq dak li għandu xasam mal proposti speċifiċi ta' semplifikazzjoni, konċentrazzjoni u orientazzjoni ta' rizultati. Uh, għaliex eh, jiena naħseb illi il-koordinazzjoni tal- eh, tal-ġestjoni eh, edha twassal għal semplifikazzjoni u anki il-koordinazzjoni tal-għanijiet miex dak li ħsibna meta tlabna għax memx soluzzjoni xirqa għal Europa ta' 27 li qed tikber dejjem iktar u ma naħsebx illi aħna ser nexxinna nimxu eh, b'kondizjonalità verament eh, rigoruża il-vizjoni differenti ta' politika ta' koezjoni li toħroġ mill-politika tal-proposta tal-Kommissjoni edha tirriskja eh, li tmur kontra l-an tal-politika eh, ta' koezjoni, ċoħe li tati attenzjoni għal realtajiet territoriali iktar zvantagġati kif għalu koll il-kollegi tal-parlamenti nazjonali. Jena nishtie najt u koll illi meta inqisu eh, e, il-pis tal-dimensjoni territoriali fl-strategija l-ġdida, specialment mħabba l-attenzjoni partikolari eh, illi għettinata l-agenda tal-ibliet, pero e, fil-qafas tal-integrazzjoni ma' oqsma zoni suburbani, li għu importanti ħafna. U pozittiv ukoll ħafna l-evalwazzjoni li qed issir għal l-interess tal- intraprizi, eh, per eżempju l-SMEs, anki jekk aħna ma nistawx verament nifmu kif dawn se jibbenefikaw b'mod privileġġat mill-azzjoni tal-politika ta' koezjoni it ewlieni illi jena nishtiq nesprimi jirrigwardaw l-ewwel net il-kondizjonalità li huma erba eh, fil-proposta tal-Kommissjoni ex ante ta' riżultat strutturali u makroekonomika. Eh, jiena jena naqbel mal-kondizjonalità ex ante eh, illi ntejbu meta nqablu mal-programmazzjoni preċedenti għaliex tippermettilna naġixxu b'mod preventiv fil-twettiq tal-pjanijiet e, hija valida anki il-kondizjonalità tar-riżultat anki jekk raġunijiet li għad qabel għandna niddefinixxu aħjar, ma naqblux però mal-kondizjonalità strutturali imħabba l-intervenzjonijiet eh, nazzjonali minnaħat tal-istati membri individuali illi jitolbu zminijiet eh, illi se jmorru kontra il-ħtiġijiet tal-politika ta' koezjoni. U anki eh, fuq il-kondizjonalità makroekonomika jiena ma naqbilx laqqas, pero etnara li anki ħafna oħrajn jaqblu miegħi Ah, għaliex dan mhuwiex koerenti mal-ispirtu ta' politika ta' koeżjoni. Il-politika tal-iżvilupp ma tistax tiġi mxekkla mill-politika ta' rkupru. Aħna bil-politika ta' koeżjoni rridu nejnu li zoni żvantaġġati biex jibru u ma nistawx aħna ikollna tkabbir e aħna e, namlu politika ta' tnaqis il-patti tal-istabilità għandhom jiġu rispettati minnaħa tal-istati kollha u ma nistawx assolutament aħna norbtu dawn l-anijiet mal-anijiet eh, tal-politika ta' koezjoni, għax bat maħna nibqaw minar lebda politika. U tini, eh, eh, tini raġuni li jena kontra hija l-introduzzjoni tal-kategorija ġdida intermedja jew ta' tranzizjoni għax jena nħoss illi il-projezzjonijiet huma mumiex verament preċizi meta nqablu ma dak ma riforma li smajna l-biraħ din l-introduzzjoni ta' din il-kategorija mis se twassal għal benefiċċju tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u laqas eh, ma taqbel ma l-ispirtu tal-politika ta' koezjoni. Eh, b'mod mod partikolari id-dejta li rajna u li diskutejna Eh, jajdu illi 72 miljoni tal-ċittadini eh, tal-Unjoni Ewropea ma jistawx jibbenefikaw. U anki jekk dawn jistaw jibbenefikaw, però hemm eh, numru ikbar illi se jkollhom zvantaġġ. U dina miex koerenti mal-proposta li għamilna fil-Parlament illi kienet ġiet aċċettata l-ipotezi li impoġġu dawn reġuni ta' transizjoni f'kategorija waħda, però fl-istess ħin irridu nibblokkaw il-risorsi eh, totali eh, li huma destinati għall-anijiet l-oħra. Eh, talba ta' kjarifika imħabba mill-proposta tal-Kummissjoni u għal-fond ta' koezjoni illi qed biddel ir-regoli tagħha mingħajr ma tiċċara Eh, u dispiega dak li se jiġri meta jimbidlu eh, dawn ir-regoli. Eh, specialment miex situazzjoni ċerta meta niġu għal font ta' koezjoni fuq il-politika illi tpoġġi rabta bejn l-Europa għax dan il-font edin iwasluna għal dubbi fuq il-koerenza ta' dan il-font. Grazzi. Bżon Eh, tajt il-President eh, illi illi essa nitlobkom titkellmu għal mhux iktar minn 3 minuti. Issa signora Angela Greco. President, komissarju, kollegi, jiena kontenta li nista nitkellem vlaqad ehm, eh, għasak importanti għal futur tal-koezjoni. U għaveru illi waħda mill bazijiet tal-kwadru Eh, multianwali u għapropju dak li impoġġu l bazi tal izvilup eh, bilanċat tal-reġuni kollha. Peress li jina ġeja jina eh, ġeja minn pajis li għanda karakteristiċi speċjali, il-problema ta' li namlu inċentivi għal reġuni periferiċi huwa essenzjali u importanti ħafna għax il pozizjoni ġeografika tista' tkun fattur aggravanti għall iżvilupp ta' reġuni. Għal dastantina nħossi li l kwistjoni ta' trasporti u tal-mezzi ta' komunikazzjoni huma importanti eh, qabel eh, ma nistgħu nitkellmu fuq eh, żviluppi ta' koeżjoni. Għal dastantina nħoss illi il-policies bħal dik tal-trasporti għandu ikollhom priorità kbira fejn dana mill-liħ eh, kien rizultati eccellenti. Fuq dak li għandu xieqsam ma, mal-gżejjer, eh, l-għazla ta' politika trasversali biex niddefinixxu eh, dawn il-karatteristiċi ta' din is situazzjoni jistaw eh, din imiex problema li triguarda biss il-Greċja, ma anki l-Istati membri oħrajn tal-Unjoni Ewropea. Il-proposta tal-Kummissjoni li ġiti prezentata fil- Eh, affarijiet fil-laqa informali fil-Polonia tal-affarijiet Ewropej, tinkludi font ta' infrastrutturali illi eh, għanda isa idea tajba, però fil-fat se jkolla font illi eh, se jiservu għal għal twettiq ta' proġetti ten ti u dan il-font ma jistax jiġi użat għal dawn il reġuni illi qed insemmijien illi għandhom ikollhom priorità. Anki fuq il in ta' kategorija intermedja għabbażi ta' sena aħna għanna l-possibilità politika li natu inċentivi għal reġuni li għandhom iktar diffikultà fl-aċċess, per eżempju fil-montani u fil-gżejjer. U f'din il-kategorija l-ġdida hemm eh, bżonn li eh, jiġu konsidrati bħala eh, aċċettati accettati dawn il-reġuni bħal Montani u l-gżejjer tkun xi tkun il-GNP pro capite. Barra minn hekk dan għandu jkun għan ċar għaliex il-burokrazija hija komplikata ħafna fil-proċeduri kollha u qed eh, tnaqqas ħafna l efficienza Jiena nifhem li soluzzjoni miex faċli, però dan issa huwa l-aħjar moment biex niftħu dibattitu pubbliku fil-kuntest ta' dawn il-konsultazzjonijiet. Grazzi. Grazzi ħafna. E, Mill-Parlament Ewropew sa Karima Dell. Grazie President il-Kommissarju. Jena kontenta ħafna b'dak li prezentajt inti illum. Għandi l-impressjoni illi et, eh, li b'dan l-istrument importanti se, se nerġaw nużaw l-istrument urban biex eh, nilliberaw ċerti zoni Eh, u li kollom budget li se jkun iktar eh, trasparenti u se jkun ġestit mill-autoritajiet eh, lokali. U jina nittama illi dana fil-ġlida kontra il-faqar se twassal għal vantaġġ fil-ċerti zoni urbani. Però mhux qed nara uh, din ir-rabta bejn iż-żewġ fondi bħalma jiġri fil-programmazzjoni oħrajn. U fl-aħħar nilqa l-inizjattiva li naqbel magħha fuq il-kwestjoni tal-effiċenza fl-enerġija. L-inizjattiva tal-Kummissjoni li żomm l-20% tal-fondi reġjonali għall effiċjenza tal-enerġija twassalni għal kwestjoni sempliċi ħafna, għans bistoqsija l-enerġija ġdida fil-djar eh, għanda twassal għal biex tati risposti għal żewġ inġustizji U għanda għandu ikolla l-istess importanti anki fil-bliet, għax li bliet fil-fat Eh, ma, ma, ma ġewx benefika, ma, ma, ma rċevu libda beneficju. Sammi il-rat tal-Austria. Grazie ħafna, Signor President. Sur Kommissarju, aħna minnaħat tal-Austria nil ħafna naturalment il-proposti Minnaħa tal-Kummissarju dwar il-politika ta' koezjoni u l-istrateġija li intom prezentajtulna l-lum minnaħa tal-Kummissjoni naħseb illi qed tikkarantixxi li aħna jista' jkollna iktar effiċenza u iktar possibiltajiet. U naturalment l-istrateġija ta' dan l-appoġġ nafu li hija e, mfassla b'mod differenzjat ħafna u aħna naturalment ta' din ir-raġuni nasbu illi fil-fatt hija proporzjonali u kollu aħna nixtiequ illi ħatkun iktar eh, fil-fatt tajba mill-li kienet sissa jina bħalma għal is-sur Hinsker u koll nixinnejt u illi kif spiega u nasib illi l-kompetizzjoni bejn ir-reġuni bejn dawk ir li huma appoġġjati mill-fondi u dawk li mhumiex dan huwa pont li rrid jitqis mod partikolari li jingħata attenzjoni partikolari minħabba li aħna hawnhekk f'dan il-kuntest ukoll tal-opinjoni illi jista' jkun hemm ċertu karatteristiċi li joħorġu minn din is-sitwazzjoni. Aħna naturalment naħsbu li fuq il-livell ġenerali kuntenti li l-kumpaniji żartu daqs medju qegħdin ikunu appoġġjati b'dan il-mod kif huwa deskrittu propost u għana naħsbu wkoll li fil-passat dan diġa rajnieh li fil-fatt aħna kellna ħafna fondi għal dan il-għan u f'dak li għandu xaqsam il- it-kabbir u l t tkabbir anka fil-kontest tal-Strategija Ewropa 2020, naturalment dan għandu nkomplu naħdbu fuqu. U aħna nafu wkoll li l-politika ta' kohezjoni tittam il-kontributu koll għal dak il-lan u f'dak l-indux jaqsam il kondizjoniet għafas anka għal-kumpaniji żartu daqs u għal-settur ekonomiku li konċernawhom u l-settur ta' servizzi nafu li dan huwa l-iktar setturi li għadin joffru opportunitajiet ta' xogħol u rridu ntejbu s-sitwazzjoni kemm jista' jkun u nafu li hawnhekk hemm potenzjal kbir. Aħna nafu li wkoll kemm il-darba aħna għedna illi anka il-pagi qegħdin taħt pressjoni minħabba il- Kota soċjali u koll ħana nafu li aħna qegħdin. E, imbagħtu minħabba fekk u anke il-prezzijiet tal-materja prima, l-enerġija u materja prima oħrajn qed tkun diffiċli minħabba l-istabilità ta' dawn il-prezzijiet mhux dejjem tkun garantija, garantita. Jiena naħseb ukoll li f'dak li għandu x'qasam dawn ir riżorsi aħna rridu nkomplu nisviluppaw il-politika tagħna u nieħu gost li kieku dan ikun wieħed mill-għanijiet tal-politika ta' koeżjoni. Aħna fuq livell ġenerali nistgħu ngħidu li sodisfatti Kuntenti ħafna bil-proposta tas kummissarju Han, grazzi. Very much. Grazzi. Dejjem iktar in-nies saħħithom u għandek għandek tkun kuntent surħan. Issa għandu mill-grupp tal-Parlament Ewropew. Grazzi, Presidente. Signora Perez, il-grupp tiegħi Eh, diġa esprima ruħu bis stawra kakis. Però permetti li illi najt illi eh, aħna kontenti ħafna li għaw stabilta biex nkunu nistaw noħolqu tkabbir u impigi. Jien għandi mistoqsijiet tal-kommissarju, però għandi ħafna mistoqsijiet, però s-sena nimta ruħi għal-tlieta biss. l għol waħda jaffu fuq aħbar li ġiet pubblikata fil-stampa spanjola dal-oddu. Inċertezza fuq il-fatt illi il-Komissjoni ħati sospendi l-għajnuna reġjonali għal dawk il-pajjiż li għandhom deficit. Dan huwa veru? Illi jidkom ħatwaqfu l-għajnuna reġjonali għal dawk il-pajjiżi li għandhom deficit eċessiv? It-tieni mistoqsija. Il din il-kategorija intermedja Tista tatina spiegazzjoni dettaljata, Kommissarju, fuq kif ħat id-deċidu kif għandhom jenqasmu l-fondi bejn reġuni li se jkunu parti minn din il-klassifikazzjoni intermedja, x'perċentwali se jkollhom dawk il-raġuni li mhux se jkollhom iktar l-għajnuna reġunali. U it-tielet mistoqsija hija fuq il-riserva għall efficienza li hija ottimizzazzjoni ta' risorsi jidirli lili. Fl-modi din il riserva tal-efficienza ma kienet xejn efficienti u kella ħafna burokrazija. Ħażommuh dan il- dan il-proċess għandu jkonna inċentif għal persuni. U man, grazzi, essa mill bundesta tal-Austria. Komissar. Sija President, eh, Sinjuri, nishtin kum ħafna l ma ta' qabli diġa semma fil-fat il-pozizjoni Awstrijaka fuq il-proposta tal-Kommissjoni li hija pjuttost pożittiva, ħna nistgħu ngħidu li propożizzjoni ma' kellim oħra li tkellmu mill-Parlamenti Nazzjonali aħna naħsbu li dan il-programm ta' appoġġ huwa tajjeb hu proporzjonat ukoll għal programm fiskali u dan għandu jkun hekk, għandu jkun marbut minħabba illi il-politika ekonomika e, għandu tkun implementata fl-istati membri għandha e, tipritka wkoll iktar disċiplina u tisjih tal-prosperità naturalment u l-pożizzjoni Awstrijaka hija miftuħa wkoll għal iktar innovazzjoni, għal iktar kofinanzjament naturalment u għal iktar appoġġ għal dawk ir-reġuni li huma pjuttost dajfa fuq il-livell ekonomiku aħna nixtiequ li il- Eh, il-level ta' kofinanzjament mandux jonqos iktar minħabba illi dawn il-reġuni kol għandhom ikollhom l-opportunità li kollhom aċċess għal dawn il-fondi. Il-bażi għal dan il-qafas finanzjarju bej sena 2014 u 2020 aħna nafu li bħala bażi għal politika ta' koeżjoni aħna minnaħa tal-Awstrija aħna kellna żewġ affarijiet kbar li li nkwetawnu net il-trasparenza ta' dawn il-proġetti u l-fondi tal-ġej jini, relevanti jek dawn kunu x-eurobonds jew kalla fondi oħrajn, jiena naħseb li f'dan il-qafas għandu jkun kollox ċaħ li bekk aħna niprevjenu li id-dejn tal-Unjoni Ewropea li bħalissa jgħat huwa ta' tapiz kbir għal kulħadd ma jimmurx iktar għallar. Grazie. Grazie Ramona Manescu, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi. il sur ħan ringrazzjah għal proposta li għamel, nishtiq najt li l-grupp għalde jilqa l-idea ta' semplifikazzjoni li aħna tlabna ħafna drabi l-ispiegazzjoni ta' regoli u tal-ġestjoni aħna nilqaw anki l-inċentivi għal tkabbiru għal impigi illi huma fil-proposta tal kummissjoni speċjalment bl-investimenti għall smes Il-grupp ALDE huwa favur ta' riserva ta' eh, efficienza, ta' performance. Aħna E proponejna riserva akbar e, li tilħaq il-5%. Fuq dak li xaqsam ma' semplifikazzjoni ta' regoli u anki il-normi komuni li nsibu fil-proposta, aħna nistaw najdu li l-istati membri għata għandhom il-possibilta illi jimponu nazjonalment eh, regoli eh, oħrajn barra minn dawk illi insibu fuq livell Ewropew. Però dana jista' jwassal għal situazzjoni li diġà naraw fl-Istati membri. ċo hemm zida ta' eċess ta' regolamentazzjoni li, e, li, li mux sejjajn et imur kontra verament u rridu nħarsu lejn situazzjoni reali u niproponu semplifikazzjoni li tmur li tibbenefika, li tmur li tirrapprezenta vantaġġ għal nies li jibbenefikaw. E, u nishtiq nirreferi għal fat li l-Istati membri jistaw jnaqsu il-ġestjoni ta' dawn il-fondi. Jiena nishtiq nistaqsik, qabel ma naslu għal din l-deċizjoni, l-Istati membri għandhom xie informaw il-Kommissjoni jew issir analizi fu e, jekk ix ħaġa tajba jew le illi jitnaqsu dawn il-fondi biex ma noħolqux zbilanċi fl-aċċess għal fondi. U nilqaw anki l-kondizjonalità makroekonomika. L-grupp għaldej jaqbel ma' din il-kondizjonalità uh, konformi mal governance ekonomika, pero nixtiequ li konnektar dettalji fuq kif din il-kondizjonalità ħatiġi mwetqa fil-prassi. Umbat, uħor li xtajt t-semmi, aħna dejjem Eh, tkellimna fuq l-importanza tal-operaturi fuq livell lokali u reġjonali. Però dan element ma sibniex fil-proposta tal-Kummissjoni, mem lebda referenza għal dan l-aspett. U, u dan huwa importanti ħafna għas suċċess tal-politika ta' koezjoni. L-operaturi reġjonali huma fil-fatt dawk illi jagħmlu ġestjoni b'mod effiċenti tal-politika ta' koezjoni. E, eh, jamlu ġestjoni ta' dawn l-istrumenti Ewropej. Punt ieħor illi jirrigwarda semplifikazzjoni, anki din l-introduzzjoni eh, tal-kunċett ta' e-koezjoni, illi bija il-persona li qed jibbenefika jista' eh, jista juża il-forma elettronika. Però nixtin kun nafek hemm diġà kalendarju eh, illi eh, skadenzi illi biha l-Istati membri jridu jibatu il-proposti tagħhom illi jistgħu jitħlu fis mill-2014. Għax dana dana se jwassal għal se jkontribwixxi għal suċċess ta' dan il-mekkanizmu ta' e-cohesion. Grazzi. Grassi Massimo Garavaglia Messenata Repubblica Italiana. Grazie Italjana. Grazzi President. Aħna naqblu ma l-anijiet ta' sempliċità, efficienza u effettività tal-politika ta' koezjoni. U naqblu u koll fuq il-fat li ridu nżidu anki it-kabir u l-impigi. Però it kabir jamluwa l-intraprizi u su mod partikolar l-SMEs. U l-SMEs fil-fat jirrapprezentaw l-80% tal-impegi, il-70% tal-investimenti u anki tal-valur mizjut. Issa, meta ħana li nitkellmu fuq il kompetitività ta' dawn l-SMEs, rridu naraw kif il- problema dawn il-SMEs jistaw jirsolvu l-aċċess għal kreditu illi se jisir dejjem iktar komplikat bil-baż li tlieta li huwa dejjem iktar komplikat. Għal daqstant il-mistoqsija tiegħi di miżura sempliċi tal-fondi ta' koezjoni se tkun aċċettabbli per eżempju bħal fond ta' garanzija għal aċċess għal kreditu għal dawn l-intraprizi Bekk aħna nkunu nistgħu nużaw vantaġġ ikonna doppju l-vantaġġ. l għonet net is-suq u eh, bil-banek ikunu jistaw jamlu evaluazzjoni tal-effettività tal-proġetti ta' sviluppu ta' investiment u fl-istess ħin meta l-risorsi ma jkunu eh, skarsi, jkunu qegħdin namlu pressjoni fuq dawn l-risorsi. Et-tieni mistoqsija tiegħi Ejja, illi meta wieħed iqis E, e, li aħna jinteressana lan tal-tnaqis tal-impik tal-qat bejn iż-żazax, nistaqsu jekk hux possibbli li nużaw risorsi sempliċi bħal per eżempju illi min jisib impik ġdid memx għalfej jħalla 16 fuq dawn l-impik ġodda. Grazzi. Issa mill-Parlament Ewropew Van Nisteroj. Danki well. Grazie ħafna, President. Flimkien mal-Kummissarju. Ninsabu fost il-ħbib, dawk li jappoġġaw il-koezjoni. Nappoġġaw il-litra ta' tmin stat membri. Fil-fatt hemm mitra ta' tmin stat membri fejn kien hemm miktub li rridu nagħmlu xi ħaġa għal l-ifqar reġuni. Ovvjament fuq livell nazzjonali, fuq il-Parlamenti Nazzjonali hemm xi ħaġa li trid issir, jeħtieġ tissir xi ħaġa, forsi rridu nagħmlu aktar f'dak l-għandu x'jaqsam l-armonizzazzjoni, l-koordinazzjoni bejnietna, speċjalment fuq il-punti kritiċi bħal pereżempju l-makro kondizjonalità. Irriduha jew le? U jekk irriduha, kif ħa taħdem? Għaliex hemm bżonn li ma nistgħux norbtu affarijiet li m'għandhom x'jaqsmu mal-politika ta' koeżjoni u ngħidu li ħassir politika nazzjonali mbagħad hemm il-kuntratti ta' sħubija nazzjonali. Jekk ma noqogħdux attenti, naraw li nissugraw li ma nkunux koerenti minn dak li naqblu fuq il-livell ta' Parlamenti Nazzjonali u dak li jsir fuq il-livell reġjonali. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm approċċ vertikali tal-governanza u jkun tajjeb li konna din diskussjoni biex bekk namlu lista tal-prioritajiet. Kuntent mill-proposta tal-Kommissjoni li turi li għandhom kuraġġ li huma qalbina fuq il-prinċipji li huma meħtieġa għal qafas tal-politika ta' koeżjoni biex bekk ikopru l-Ewropa kollha kemm jista' jkun. Napoġġaw il-parti kbira tal- l-approċ u naħseb li kien jirrekjedi ħafna ħin dan ix-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea. sentejlu ilu fil-fatt konna qed nitkellmu dwar il-frammentazzjoni tal-fond tal-enerġija, fond tal-klima, fond tal-ilma, iżda dan ma seħx. U din hija opportunità enormi li rridu naħtfu sabiex bekk nipromovu aġenda, programm integrali sħiħ tal-Ewropa f'dinja li qed tinbidel. Ma nistawx namlu kif konna namlu fil-moddi. Qabel kenna ftit li gwida fil-programmi reġjonali speċjalment. U direzzjoni fej konna sejri ma tax kienet ċara. Issa xet namlu, issa minn flok ket namlu miri ċari marbuta mal-valur mażjut Ewropew fuq medda medja u twila ta' żmien. U din hija xaġa pożittiva skontna l-Ewropa tal-2020 hija pożittiva għalhekk jew ħannaħħu għal kollox inkella ħan nirrispettawha. Il-forsi kidu nagħmlu. U dan japplika wkoll għall affarijiet li qbilna fis-sitt miżuri leġislattivi fuq il-governance finanzjarja u ekonomika. Jew ħansegwhom jew nkella le. u jekk ħan segwa, allura rridu nqisu aspetti bħal pereżempju l-koordinazzjoni, l-ġestjoni, eċetera. Kelmtejn oħra malajr malajr, jina naqbel ma' rappresentant ta' l-Italja, l-SMEs huma fundamentali u meta nitkellmu tkattir tal-impjiegi u żgħażagħ irridu eh, norbtu dan ma' l-implementazzjoni tal-programmi tagħna u jista' jagħti ħajja ġdida nifs ġdid lil dan is-settur bħalma għamilna diġà fix-xogħol fl-modi. Dalodu, il-Kumitat tal-Politika Reġjonali vota fuq il-koordinazzjoni bejn il-fondi li hemm. Hemm il-fond tal-ġirin, tal-viċinat, għal dawk l-istati li mhux ser isiru membri sħaħ fl-Unjoni Ewropea u rajna li l-proġetti barra mill-Unjoni Ewropea mhux qed jimxu l qudiem hemm ħafna eh, nuqqasijiet, hemm nuqqas ta' kollaborazzjoni u l-affarijiet xejn ma jidru li sejrin tajjeb. Hemm programmi kbar, pereżempju fl ukrajina li jsiru permezz tal-burokrazija ta' Kiev. Iżda hemmhekk Imbagħad fejn tassew hemm bżonn li niggarantixxu proġetti żgħar bejn sptarijiet pereżempju fuq livell transkonfinali, u mbagħad nerġgħu nużaw u naqgħu lura l-istrumenti li konna nagħmlu fl-modi. Wara kien nqogħdu attenti għal dawn l-affarijiet. Grazzi. Issa nisimgħu ir-reazzjoni. Komissarju. Grazzi ħafna dan u tajna nishtiq nwieġeb bil-Ġermanis sabiex nkun nista' nwieġeb aħjar l ewwel tina nixtieq ningrazzja ħafna għal-kommenti kollha illi aħna smajna li kienu kolla kostruttivi minkejja l-fatt li kien hemm xi ftit minnhom li kienu daqsxejn kritiċi. Dan huwa tajjeb ħafna minħabba li aħna f'dan il-proċess ta' konsultazzjoni importanti li aħna nippruvaw naħsbu fuq dawn il-mistoqsijiet u nwieġbu dawn il-mistoqsijiet. Naturalment ħaj konna bżon il sabiex biex aħna eh, eh, natu daqxejn ta' informazzjoni fuq ċertu kwistjonijiet. Kien hemm ċertu mistoqsijiet li urew li kien hemm nuqqas ta' ftehim fuq il-fatt li kien hemm ċertu proposti, kien hemm min qed jaħseb li kien hemm ċertu proposti li fil-fatt jappartjenu għal proposta li konna ħanħorġu qabel u mhux l-aħħar l-iktar waħda riċenti, ġifieri d-dokumenti ħin kollu jinbidlu u d-dokument finali issa huwa differenti u naturalment aħna rridu nżommu f'moħħna wkoll din il-kwistjoni tal-vat fil-fatt fl-aħħar proposta fl-aħħar verżjoni ta' din il-proposta hija diġà regolata u naturalment din mi din m'għandix għalfej tinkwetana minħabba li żgur li li jekk din ha għad tkun tista' tkun imposta żgur li mhix ħatejn l-istati membri minħabba li aħna maħniex ħanejnu lil dawk l-istati membri b'dan il-mod. Issa f'dak l-endu xieqsam il flessibilta naturalment dan huwa punt importanti fid-diskussjoni li aħna għandna u hekk u nixtieq nitlobkom sabiex tifmuni daqsxejn iktar meta jiena hawnhekk nixtieq fil-fatt ngħid li li xhur sħaħ ngħid illi dan kont jina f'konferenza fi Franza, fil-nofsinar ta' Franza u kont et diġa e, dan kollu jina nishtiq nżom ma dan illi aħna palissa għadin naħdmu fuq din il-proposta u aħna nishtiq u nibdu naħdmu b'din il-proposta pero naħseb illi għawek f'dan il ħajkonna u kol membru ieħor tal-tim li ħajkun għawek li kienu kol fil-fatħajuħet li posti. U nixtieq li f'din l-opportunità jiena nirringrazzja ħafna lil ħaddiema li ħadmu miegħi minħabba li verament tenuni tistgħu timmaġinaw li aħna eh, kellna xogħol jibes ħafna x'nagħmlu f'qasam politiku li għandu tendenza li jinteressa ħafna minn kollegi minħabba illi dan imiss ħafna oqsma politiċi oħrajn bħal pereżempju l-qasam tal-budget u l-qasam finanzjarju u aħna naħsbu wkoll li li jemżon illi insibu bilanċ bej dak illi aħna naħsbu li huwa meħtieġ u naħsbu illi forsi għandu jitnaqas xi ftit jiena nixtieq ngħid ukoll li f'dak li għandu qasam is-sit tal-internet tad-direttur tal-direttura ġenerali aħna għandna għad-dispożizzjoni ta'kom l aħħar verżjoni jiena nħeġġiġkom sabiex tużaw din u taqraw din l-informazzjoni naturalment aħna lesti jiena u l-ħaddiema tiegħi jiena u t-tim tiegħi illi nkunu nistgħu najnukom u għedin għad dispozizjoni ta'kom għad diskussjoni li tistaw t-organizzaw u anka f'dak li għandu xaqsam il-kwistjoni ta' Tal-Kevin Gutu u tal-kondizjonalità makroekonomika jina naħseb li f'dan il-kontest naħseb li għanna nappoġġaw u nirrispettaw il-fat li aħna anka fil-Kommissjoni għanna naslu għal ftejn bejnietna ma' riżultat komuni. Aħna nittamaw li matul ix-xhur aħna nkunu nistgħu eh, fil-fatt niżviluppaw iktar l-affarijiet u l-affarijiet dejjem jinbidlu aħna dejjem rridu nerġixxu għal sitwazzjonijiet differenti u għalhekk aħna fil-fatt qed inresqulkom din il-proposta nħeġġukom sabiex tanalizzaw sew din eh, dan id-dokument biex qed ngħidulkom li dan ħajkun ikkomplikat, però jien nixtieq ngħidilkom milli dan il-punt ta' kondizzjonalità makroekonomika hija eh, xi ħaġa li aħna qegħdin inqisu u naturalment anke eh, jekk nieħu pereżempju l-eżempju tal-Greċja aħna fil-fatt naħsbu li l-kondizjoni ta' makroekonomika minħabba s-situazzjoni li nsabu fihom, aħna maħniex għadin nużaw dan il-prinċipju għalihom minħabba s-situazzjoni li nsabu fija u meta jkun hemm xi pajjiż partikolari illi eh, fil-fatt fuq il-livell ekonomiku jkun hemm ċertu problemi, għandna naturalment ikun hemm diskussjoni min-naħa tagħna minnaħa tal-Kunsill u ċertu affarijiet li jridu jkunu rispettati u mbagħad ikun hemm iktar proposti dwar dak li għandu jsir. U naturalment aħna nafu illi fil-fatt apparti minn hekk aħna nafu li dan il-mekkaniżmu ta' sanzjonijiet maħniex ħanwaqfuh milli jieħu jihu iżda il-Parlament Ewropew ukoll diġa għablu fuq dan regolamentazzjoni six-pack illi hija importanti ħafna għal membri ta' zona euro illi kollu dan il-mekanizmu ta' emerġenza jina Nittama li fl-ħar mill-ħar konna ma jkonniġ differenza bejn eh, il-pajjiżi li għadin fil-żona euro dawk li mumiex, però issa li għana din is-sitwazzjoni naħseb li jkun tajjeb u ġustifikat li aħna ngħidu li għandna bżonn ta' mekkaniżmu li japplika wkoll għal pajjiżi li mumiex fil-żona euro, però jiena nixtieq eh, ngħid ukoll li fil-prattika intom tafu intom li l-kom għawek ħafna minn mana il-politika ta' koezjoni fil-fat ġem ċertu regolamenti għal dan il-għan li ċertu drabi ma jintużawx, pero ċerta wahda ħna nafu li nistow niddiskutu punti oħrajn u nixtieq nitlob lill kollega sabiex eh, jiġi joħod li posti hawnhekk għax jiena kolli immur u nixtieq ningrazzakom ħafna wkoll tal-kooperazzjoni u tal-interazzjoni li aħna kellna ta' diskussjoni kostruttiva u nixtieq ningrazzja ħafna kemm lilkom kif ukoll il-Presidenza Pollakka nixtieq ninkludihom fir-ringrazzjamenti tiegħi minħabba li verament din jaħdmu eh, eh, Bin huma qegħdin jaħdmu wkoll b'interess eh, nazzjonali wkoll li ġaġa ħaġa leġitma u nixtieq ringrazzjaw ħafna. Uh, I'd like to, yeah, this is Peter who has Dan huwa Sur Berkovic li koordina eh, xogħol ta' tħejja kollu tal-Kummissjoni fuq il-politika ta' kohezjoni għalġejjini u l-qafas regolatorju. Issa naddu għal-kellima l-oħra fuq l għaj, Dr. Helmut Marker mill-Bundesrat tal ġermani Recht vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist ähm, kollegi, Signor President, il-ġejjini tal-politika ta' koezjoni għal reġun tal-Vant tal-Ġermanja huwa hija politika importanti ħafna aħna naħsbu illi il-proċess ta' trasformazzjoni minn 1990 il-fondi Ewropej kellhom rwol importanti ħafna sabiex jgħinu li dan il-proċess ta' trasformazzjoni b'mod pożittiv u apparti minn hekk issa il-ġurnata għal perjodu il-ġid skur li l-lender tal- l-vant tal-Ġermanja żgur li ħajistaw jibbenefikaw minn dawn il-fondi xorta waħda. Aħna fl-Unjoni Ewropea nafu li hemm ħafna affarijiet li rridu nagħmlu fl-istess ħin aħna rridu naraw li jkun konsolidazzjoni tal-budget iżda fl-istess ħin rridu naraw li jkun hemm żvilupp sostenibbli grazzi għall politika ta' koeżjoni. U jiena naħseb li l-politika ta' koeżjoni żgur li tista' jkollha dan ir-rwol importanti ta' koordinazzjoni minħabba li hija iktar sostenibbli hija iktar maħsuba fuq, fuq perjodu itwal ta' żmien u mhux e, edha eh, tibbaza ruha fuq eh, deċiżjoni li rridu jittieħdu ta' malajsa biex insolvu xi problemi ekonomiċi pereżempju. Issa aħna naturalment nafu illi f'dak li għandu x'jaqsam id-digressività anka fil- partiċipazzjoni u fil-kontribut ta' kofinanzjament. Dan għanna niprevennuh minħabba illi minħabba fek, aħna nafu li dawk ir-reġuni li minħabba eh, ċertu eh, raġunijiet m'għandhomx aċċess għal dan il-kofinanzjament huma ma jkunux jistgħu jużaw dawn il-mezzi u jiena nixtieq ukoll nitkellem fuq żewġ affarijiet oħra jekk tippermettuli. Il-kofinanzjament, il-livell ta' kofinanzjament tal-reġuni żvantaġġi ma naħsibx illi għandhom jitnaq jinqasom jitnaqsu e, inqas minn 70% jiena naħseb ukoll e, li jekk jitnaqsu għall inqas minn 75% fil-fatt imma kanna il-periklu li huma jkunx jistgħu jagħmlu konsolidazzjoni mal-mezzi li għandhom fil-baġġett nazzjonali u naħseb illi Eh, f'dak li għandu xieqsam il-reġun ta' konverġenza jiena naħseb ukoll li hemm bosta reġuni oħrajn li jiġu barra minn din il-kategorija u din il-kategorija ta' bejniet il-kategoriji fil-fatt eh, din naħseb il-Kummissjoni tittaħdem iktar fuqha fil-fatt jiena naħseb illi dan il-livell ta' kofinanzjament ta' 75% għandu jinżam kif innu. Il-mezzi ta' kofinanzjament għandhom ikunu implementati għalli bekk aħna jista' jkollna iktar stabilizzat situazzjoni stabbli fuq eh, perjodu twal ta' żmien u dan ifisser illi eh, fil-perjodu għal dawn fil-perjodu ippjanat f'dak li għandu xaqsam il-konverġenza aħna rridu nittrattaw l-reġjuni fl-istess mod jekk jista' jkun dan ifisser eh, dan jolqot il- il-Brandenburg, per eżempju, fil-vant tal-Germania, waħna nafu li em, dan il-reġun fil-Germania iktar ħajmur l jekk ma jkunx poġġat kif għandu bżon. U minħabba li jemmek l-industrija memx industrija bizzejed f'dan il-reġun, u anka minħabba li l-qat xorta waħda jgħat jeddet il-situazzjoni f'dan reġunu nixtieq li għal darbohra konsidraw t isu dan is sibiet Ningrazzjak. Tinam tua minit pur François Alfonsi. Grazzi, essa François Alfonsi. Grazzi, President. Dan dokument prezentat mill-Kummissarju Hahn naħsbu li huwa tajjeb ħafna minn punti vista differenti. Il-priorità hija stabilita għal l-enerġija li tiġġedded, l-efficienza enerġija, eċetera, u tistabilixxi wkoll l-iżvilupp fil-politika ta' żvilupp reġjonali u politika ta' koeżjoni xi hija struttura ġdida. U l-iktar ħaġa li tinteressana hija li din il-politika ta' koeżjoni ġejjieni tifoka aktar lejn mod ta' kif nistgħu konna livell indaqs fuq livell reġjonali iktar mill-li donajdu l reġuni jridu jlaħqu. Hemm bżonn ta' organizzazzjoni u rritu kunem hemm livelli indaqs u f'din il-proposta il-reġuni huma għandhom medju għandhom medda medja għal nefqa u għandhom ukoll il-limiti għan nefqa u għall-lajnuna. Aħna naħsbu li rridu jkun hemm ukoll il-flessibilità tal-programmi għaliex Dak li qed nitħasbu dwar huwa li fil-preżentazzjoni smajna li għandna dawk ir-reġuni l-aktar imbeda, dawk li huma periferiċi, dawk li għandhom popolazzjonijiet baxxi ħafna, per eżempju, u fit-trattat tal Lisbona nitkellmu wkoll dwar ir-reġuni li magżejjer u dawk li għandhom il-muntanni, eċċetera, u dawn qed ngħidu ħan iskludu għal kollox issa. Dan mhux mod kif nistgħu innaqsu s-solidarjetà fil-postijiet li huma l-aktar imbeda u dawk li huma l-aktar periferiċi. Għanna 12% ta' finanzjament iżda dan huwa importanti bħala ċifra. Għanna nħossu li l-kooperazzjoni bejn ir-reġuni għandha tissarraf ukoll friktar rida politika u tkun favur li konna definizzjoni ta' dan kollu. Aħna ħerqana minn fl-aħħar minn aħħar biex ikonna sħubija bejn l-Unjoni Ewropea u r-Reġuni li jkun l-sħubija u l enija tal-politika ta' kozjoni. U aħna nħossu li hemm kontradizzjoni dawn is-sanzjonijiet bħala kondizzjonijiet makroekonomiċi. Kif nistgħu nippuntaw subajnu nitfgħu ħtija fuq reġuni għall affarijiet li żgarraw fuq livell nazzjonali flok fuq livell reġjonali. Naħseb li hemm kontradizzjoni fuq dan iżda naħseb li tista' tiċċaranna dan l-affarijiet. Grazzi. Issa sur Lino Dulio mill-Kumitat għal budget mill-Kamra tad Deputati Italjana. Grazzi, grazzi ta' din l-okkażjoni. l għonet nett nixtieq nilqa l-appell tal President Barroso fej Rafna il-Kummissarju Han dwaru biex ikun hemm tiġdid ta' l-Unjoni tal-aqda tagħna. U mod mhux ċentriku jien naħseb li nixtieq infakkar dak li jagħmel dak li għajt il-professur Prodi li kien president tal-Kommissjoni Ewropea madwar id-dinja jgħid l-istudenti dinjin li l-Ewropa fl-imkien hija l-ikbar suq fid-dinja, l-ikbar esportatur fid-dinja, l-iktar li jiġma eh, tħul fid-dinja iżda individwalment il-pajjiżi li jagħmlu parti mill-Unjoni Ewropea ma jistgħux eh, jaħdmu waħedhom. U aħna kellna l-iktar tħul dak iż-żmien li kienet fit-Toskana, fl-Italja u f'Ċina. L-Italja kellna Milan, Venezia, Firenze, Ruma, Genova li kienu fil-rwol mexxej għall-militar, għall-finanza, l-ekonomija. Mbagħad kien hemm l-ewwel globalizzazzjoni, l-iskoperta tal-Amerika id dinja ġdida u aħna fl-Italja ma rnexxenniex eh, nsaħħu dawn l-identitajiet u ebna l-kollox mill-karta ġeografika f'dawn l-aħħar sekli, differenza, mod differenti bħal mamlu Spanja, l-Italja, eh, Spanja, l-Ingilterra, l-Renju Unit, Franza, li jirnexxilhom iżommu fuq saqajhom. U għalhekk rridu narfu li rridu jkollna kompetitajiet teknoloġiċi biex vera nwittu triq għal żgħażagħ tagħna fil-ġejjeni. Jekk ħanibqgħu f'din il-kriżi ħnispiċċaw kulħadd jibraħ rasu u naraw li min huwa l-iktar b'saħħtu fid-dinja reġġi ħat nofs il-ħin tiegħi biex ngħid dan għaliex naħseb li l-politika ta' koeżjoni hija importanti ħafna, iżda xorta waħda neqpa kemm xejn dubjuż u jiena naħseb li hemm affarijiet tħassib, eh, affarijiet li ħasbuni, l-affarijiet ġenerali jidru tajbin iżda ħafna midrabi x-xitan id defez dembu anki fid-dettalji u rridu nfetqu l-affarijiet sow. Jekk naraw 40 biljun ċifra li hemm 39 biljun minnhom qegħdin għal faċilità ta' Connecting Europe u għalhekk minn 348 qed ngħidu li dan huwa 346 ġifieri qed jonqos ċifra U jiena pajdalus sa' x'taqt li jiżdied nżidu din iċ-ċifra mhux innaqsuha u naħseb li din hija il-kwistjoni ta' protezzjonizmu ta' li namlu tajjeb, nisikaw ċinturin u rizorsi li huma meqjusa pala tajbin u naħseb fl-opinjoni tiegħi li qegħdin eh, aħjar daħseb ħażin biex tajjeb ma jonqos, ngħidu iżda importanti li nsibu konsens pubbliku nazzjonali li ħafna drabi mbottal ġetu gvernijiet biex jisprunom li jagħmlu tnaqqis komplessiv tal-budget Ewropew sitra. U naħseb li dan huwa approċċ li ħażin Huwa kontradittorju għandna bżonna aktar rizorsi fil-budget Ewropew għaliex illum il-budget Ewropew jirrappreżenta 0.69% tal-GDP Ewropew u b'dan il-budget mod nagħmlu assolutament xejn fl-opinjoni tiegħi li lin mid-diskussjonijiet tagħna. It-tieni punt. fir rigward ir-reġuni li qegħdin fit-tranzizzjoni li semmit bosta drabi hawn fil- E, fil-diskorsi ta' qabli b'allokazzjoni ta' 39 biljun. Din hija kategorija ġdida li hemm referenza li għata naqis ta' 20% tal-lan ta' konverġenza. Qed nitkellmu dwar 51 reġun jekk qed nifhem 72 miljun e, ċittadin, iżda tliet kwarti minn dawn 72 miljun jinsabu f'ħames stati, jiġifieri fi klim ieħor ftit stati li li jirrappreżentaw 75% tal-allokazzjoni li hemm għal dawn ir-reġuni fi tranzizzjoni. U naħseb li dawn kollu huwa eh, ħażin u inaċċettabbli sa ċertu punt. Imbagħad għandna lan li ma tantx tqarrejnieh, għadna fil-bidu għawek bajt xejn eh, kritiku għaliex aħna t-niprofaw naħu malan li nagħtu aktar Ehm, risorsi l-pajjiżi li huma l-aktar avvanzati li ehm, meta mqabbel mal-budget Ewropew. Jekk mhux se żbaljat, dan naħseb li qed inkunu qegħdin nħarsu lejn niħirna, nħarsu lejn il-politika ta' koeżjoni b'perspettiva magħluqa, mhux perspettiva dejjema. U aħna nafu li l-politika ta' koezjoni miex politika li tagħmel distribuzzjoni mill-ġdid ta' riżorsi bejn ir-reġuni, iżda hija politika li qiegħda hemm biex tippromovi l-promozzjoni tal-territorji fiħdan l-Unjoni Ewropea. Ma tistax titwettaq l-Unjoni Ewropea li semma l-President Barrosa biex ikonna Europa aktar kompetittiva, ekonomija aktar kompetittiva fuq livell dinja jekk mhux ħansaħħu l-ewwel net il-koeżjoni interna. Ħanala bil-kondizjonalità makroekonomika, il-Kummissarju Han għal li din hija ekstrema razzju, ġifiri li ħattintuża flar xenarju biss, iżda jena u koll pajt mistaġeb u għandi xi tħassib għaliex din hija kundizzjoni strutturali li jista' jkollha riperkussjonijiet fuq il-stadju fuq il-livell ekonomiku għax ħajnaqqas ir rizorsi u l-appoġġ għal fondi strutturali li dawk l-istati membri li jekk ma jkunux konformi mal-sostenibilità diġà jridu jagħmlu tajjeb u jissikaw xinturi fil-budgets nazjonali u dan ifisser li tanaqsu budgets għal u rizorsi għal politika ta' svilupp. U dan ifisser politika ta' stabilta skapitu ta' kollox, skapitu ta' tkabbir, u għalhekk tispiċċa klim fiera u affarijiet retoriċi biss. U ħafna ħan mill-aħħar ħatfisser li ħanisfaxxaw il-koll biha jekk nieħdu dan l-approċċ. L-istess loġika mbagħad hemm fil-riforma mhux sodisfaċenti tal-governance li qed nippruvaw nimirħu għal stabilta u f'minflok qed nispiċċaw amministrazzjoni kontrollata ta' ċertu pajjiżi, amministrazzjoni kontrollata mill- l-sistemi eh, ġudizzjarji u naħsibx li hija xaġa sabiħa. Nixtieq nagħlaq bil-livell Ewropew li jrid ikun hemm skont il-merti għal ehm, twettiq tal-anijiet tal-istrateġija 2020 u nħoss li din hija xi ħaġa li nistgħu niddiskutu iżda ma nistgħux nitfawha fuq spallejn il-politika ta' koeżjoni. Il-politika ta' koeżjoni ma stax tilħaq għanijiet li m'għandhomx jaqsmu mal-ambitu ta' intervent tagħha U twettiq ta' dan għandu jitpoġġa fil-kapitlu ta' tasħiħ tal-Governance Ekonomika Ewropea. U għalhekk dan ma nistawx nifmuħ sow, da ġuġa semma, u anke fir rigward id-definizzjoni tal-indikaturi li suppost huwa validu għal 27 stat membru. Ħanala il-stampa ġenerali hija interessanti, iżda nafu li rridu nagħmlu aktar biex nimxu l-qoddim, nagħmlu passi l-qoddim u nittamaw li bil-proġett il ġdijt nimxu daċxaj l lura mill pozizjoni taħna u nimxu l-qoddim mod komplessiv. Grazie ħafna ħarka l-aħħar fissam il-Parlament Europo. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τη στιγμή που μιλάμε, συζητάμε τα ζητήματα της... Għawnek qed nitkellmu qed niddiskutu dwar is-suġġetti marbuta mal-koeżjoni u d-deċiżjoni ta' żona euro ta' tnaqqis ta' 20% ta' dejn qed tiġi riveduta minn ġdid biex nitkellmu dwar 50%. Dan qed insemmih għaliex fil-bidu tal-kriżi ma tantx qed naraw xaqta tama, fl-istess ħin qed naraw ħafna firdiet fl-Unjoni Ewropea fir-rigward it-qassim tal- ta' peace u fil-fatt ta' jekk ser insolvu din il-kriżi din jifsera tifrott għal ħaddiema naħseb li nkun qegħdin nilludu ruħna jekk naħsbu li dan fl-aħħar mill ħar ser isir wara l-kriżi jekk noħorġu l kriżi Fl-aħħar mill-aħħar se jiġri. l-ħaddi ħaddiema qegħdin eh, jitilfu x-xogħol, qegħdin naqsu l stipend l-salarji tal-ħaddiema tagħna, qed ifallu l-kumpanija, eċetera. U waħda mill-raġunijiet tal-kriżi tal-Greċja kienet il-fondi komunitari li fissru li l-iktar autokratiċi rċivaw ħafna flus, mentri mbagħad il-gvern spiċċa f'deficit u dan fisser falliment industrijali. Il-politika li qed nitkellmu dwar allum qiegħda hemm għall-monopoli tal-Unjoni Ewropea fl-opinjoni tiegħi u jixtiequ jorbtu l-politika reġjonali ma' strateġija li mhux popolari bħal dik tal-2020. Għaliex, biex ikun jista' jaqalaw aktar jistanaw aktar b'dawn il- 326 biljun euro dawn ħaj jizdiddu mal 4.3 eh, biljun euro li ġa daħlu il-banek biex ikun jistaw jamlu tajjeb għal kapitalizmu. U għalek, għet immorru li lin minn kull impenna l koezjoni u dan ifisser li l-programm li ħajqaw eleġibli huma biss dawk li huma mirati biex jisaxħu il-Europlus u issu su intern, ġifiri dawk il-politiki li fl-ħar mill-ħar waslu għal-krizi tal-kapitalizmu. Għalek dan il-mod, permezz tal-budget Ewropew, l-ċittadini tagħna qed inneħħulhom ċifri kbar ta' flejjes li qegħdin hemm suppost biex isaħħu il-proġetti u minflok qed il-flejjes qed jispiċċaw fuq in-nies tas-soltu dawk li l-aktar qed jistanaw. Ma nistgħu nsemmu l kas tal-Greċja fejn tneħħu mijiet ta' programmi li kienu jkunu utli għal pajjiż. Dawn il-proġetti kollha qatt muser ilaħqu mal-ħtiġijiet tal-popolazzjoni. Hemm bżonn ta' interventi pereżempju għal qasam ta' djar, għal pensjonijiet, għal edukazzjoni, ecc. Dawn huma affarijiet tas somma meħtieġa, President. Grazie. Thank you uh, very much. Grazie. Issa nkellim miss mill-Portugal Pedro Saraiva. Eh, Grazie, President. Jena ħanibda bil-insellem naċċetta nilqa din l-inizjattiva u nħodu l-opportunità tal-laqa interparlamentari u naħseb li għamilna progress u naħseb li dan huwa pożittiv mod ġenerali. Tlet punti nixtaqt nagħmel. L-ewwel nett semplifikazzjoni u regoli komuni li l-in mill-fondi kunu xikunu. Unna t-semma għawek. U strumenti komuni din ukoll ħal tfisser li ħajkun hemm aktar efficienza tal-ġestjoni tal-politika ta' koeżjoni. It-tieni punt malar malajr fuq il-reġuni ta' tranzizjoni. Naħseb li bħala kunċetti għadha interessanti għaliex fisser li hemm il-mekkaniżmu ta' phasing in u phasing out. Iżda il-ħolqien ta' din l-idea ġdida ma tfissirx li rrid tkun askapitu tar-reġuni li diġa' qed jużaw u jgawdu mill-lajnuniet. It-tielet punt li xtaqt nagħmel imbagħad hemm bżonn ta' perspettiva ta' ġestjoni integrata tal-programmi li tkun immirata lejn ir-riżultati. Ikunu x'ikunu l-fondi. Il-perjodu ta' finanzjamenti ta' qabel wara li il-font wahdini ma fissirx valur mizzjut, u għalhekk nħossu li aħjar inkomplu ma' ġestjoni integrata ta' fondi fuq l-istess programm ta' ħidma. Iżda mbagħad hemm tliet sfidi oħra li rridu nqisu u nixtieq tweġiba dwarhom. L-ewwel nett l-oriġni tal-finanzjamenti fuq l-faċilità ta' Connecting Europe. Għaliex jidher li dak li hemm madwar il-mejda dawk li ħajkunu madwar il-mejda fin-negozjati ħaj jassorbu l-ikbar fondi. U allura qed nitkellmu dwar l-istess nies. Iżda xorta waħda tiddependi mill-fond ta' ħaj ħajkollha deċentralizzazzjoni. Rridu nżguraw li dan ma jmurx skapitu tal-fondi strutturali u lan tagħhom ewlieni. It-tieni tħassib tiegħi ndax taqsam mal-ħtieġa li l-adattament ta' politika ta' kożjoni mal-istrateġija tal-2020 ma seħx billi xejjen jew tnaqqas il-kozjoni territorjali meta mqabbel ma' dimensjoni tal-kompetittività. Fl-Ewropa 2020 fil-kalkoli tiegħu m'hemmx għan marbut mal-kozjoni territorjali. Mir-rapport anzi hemm żewġ raġunamenti differenti qed ngħidu l-importanti li l-kozjoni territorjali ma tistax tkun titħalla barra jew tingħata l-ġemp fil-kozjoni Eh, fil-politika ta' kohezjoni u fl-aħħar nixtieq insemmi l-iskeda ta' ħin. Jekk ħajn jkun hemm domin fil-programmazzjoni tal-finanzjamenti, nafu li kien hemm domin posponiment fil-2008-2009 fejn l-istrumenti ta' implementazzjoni tal-fondi ma kunux qegħdin hemm u nittamaw li l-affarijiet ma jirrepetux ruhom bħalli modi fil-programmazzjoni finanzjarja u peress li ħinet jafa siru għamlu l-almu tanas biex il-budget tal-2014 ifisser li jkun hemm strumenti diġà fis biex bekk ikun hemm aktar koeżjoni fil-spazju Ewropew. Grazzi, nixtieq infakkarkom li għandna eh, riċeviment wara nispiċċaw hemm il-cocktails il-kollega mux ijatawn, mux għatnarawħ, u għalek naddi l-kelma l-Erik Eriksson minn Svezja, minn Drikstak. Tak, fru ordförande. Grazie President. Il-politika ta' koezjoni hija utli ħafna. Aħna fl-Iżvezja għandna proċedura ta' sussidjarjetà li permezz tagħha ma nistax nespremu ruħna fuq kollox għax għadna ma rċevejniex id-dokumenti kollha, iżda nħossu li dan id-dibattitu kien utli ħafna. Kien utli wkoll li kena dil impossibilta li nieħdu sem u naħseb li da kollu tal-frott. Aħna staw waslu eżempju. Il-politika agrikola, per eżempju, huwa ċar li hemm bżonn li teżisti, li mhix qedem mal xejn, iżda huwa ċar ukoll li tintrabat ma' prestazzjoni wkoll. ċertu raġuni fl-Unjoni Ewropea għandhom prestazzjoni tajba ħafna kollox miexi wartu tużar, iżda forsi l-ispirtu ta' imprenditorija u tal-innovazzjoni ġejja mill-livelli l-aktar baxxi fis-soċjetà u nistgħu nsibuha fuq livell lokali. Iżda raġuni oħrajn jidher li tiserħu aktar għall iżvilupp tagħhom minn finanzjamenti ċentrali. Ta' sekwit, problema u l anija hija nuqqas ta' kapital ta' riskju. Semmija wkoll il-kollega Taljan ħafna drabi l-banek u ma dawk li mhux qegħdin jieħdu r-responsabilità soċjali li hija responsabilità tagħhom u li aħna nistennew minnhom. U ta' sekwit laqas kapaċi laħqu mal kompetitività mal bija tad-dinja. Għalhekk huwa importanti li anke l-kwistjoni tal-kompetenzi nqisu hawnhekk fl-istrateġija tagħna. Aħna rridu naraw kif se nagħmlu tajjeb sabiex il-reġuni differenti, il-pajjiżi differenti jistgħu jifilħu għal kompetittività. Per eżempju pajjiżi l-Iżvezja li għandha li sejra tajjeb irridu naqsu l-burokrazija, regolamentazzjoni żejda. Umbagħad għandi mistoqsija għall ministru forsi xaħtiħru ħadd ma jwieġeb. Fir-rigward il-ħin l-iskadenzi, forsi ma fimtsu, Forsi tista' tiċċara li xi ftit l-affarijiet jinsmajt skedenza ta' ottubru, jek mu sejr zbal. Fimtsow? Jgħet il-kellim? Għalix rridu narfu l-parlamenti tagħna x'inhu huma l-iskadenzi. Kont sodisfatt li l-Kummissarju kien prezenti u għat jisma l-interventi tagħna kollha. Ek suppost taħdem l-Unjoni Ewropea u lek nirringrazzjak President. Grazzi. Wara eh, wara dan il-kollega Tremopoulos mux jgħatawn, mela nerġaw l signora Marelia Relandre tal-Assembleja tal-Portugal. Grazzi, President, jien ukoll nixtieq ngħid li din hija inizjattiva tajba ħafna. U l fat li nistgħu nidiskutu dan fi stadju tant bikri fil-proċess u ċaġa tajba. Għanna dawn il-kustjoni ta' l-enin. Sissa, jena smajt li jem tlet gruppi ta' suġġetti u l li rridu naħsbu dwaru. L-ewwel wieħed, u naħseb li hawnhekk kulħadd jaqbel li hemm ċertu qbil dwar l-evalwazzjoni pożittiva fir rigward il-politika strutturali li minna sissa fl-Unjoni Ewropea. U forsi din hija l-unika politika effettiva solidarjetà fl-Unjoni Ewropea. Sa ċertu punt turi solidarjetà u kif tista' tgħin in-nies. Iżda mbagħad jiena nċerta fuq il-ġejjieni ħafna ċittadini qegħdin jistaqsu dwar il-valur miżjud tal-Ewropa nifisha. U importanti li issa l-politika ta' koeżjoni tkompli ikolla riżultati tangibli u turi bil-fatti tassawx tista' tagħmel bħala mudell ta' żvilupp ekonomiku u finanzjarju li huwa tajjeb mhux biss l ewropa żanke r-reġuni li jagħmlu parti mill-Ewropa. U għalhekk irridu nagħtu kredibilità kbira tal-Ewropa biex bekk nerġaw nreġgħu lura l-fiduċja taċ ċittadini tagħna. Hija politika u l għandha rwol importanti xtaqdi f'dan ir-rigward u il-Parlamenti Nazzjonali għandhom rwol importanti x'jaqdu hawnhekk ukoll. Irridu morru lilin mill-egoizmi nazzjonali, irridu morru lilin li nqogħdu nfittxu eh, l-websu rasna, jek tasaw irridu nibnu politika maquda fl-Europa. Hemm oqsma oħrajn fejn ma tantx qbil u jiena nixtieq nisiħab ma dak il-kelim qabel il-qaljem tlieta. Xinajdu dwar il- koezjoni reġjonali, ekonomika, soċjali, ecc. Għanna perspettivi differenti, għanna filosofiji differenti u ħanippillaw għal tranzizjoni reali bejn dak li huwa politika ta' ta' komunità tal-politika ta' komunità tradizjonali u issa għandna fażi strutturali ġdida fl-Ewropa. Qed nagħtu ħarsa lejn l-għanijiet implementazzjoni biex nkun nistgħu ikon livell indaqs madwar l-Unjoni Ewropea Waħda pereżempju hija l-istrateġija tal-2020 u qed ngħidu li rrid ikollna xi ammont ta' flessibilità kif għandna nilħqu l-għanijiet. Ir-realtà hija li dak li qed nagħmlu qed jitfal mekkaniżmu reġjonali f'idejn il-livell Ewropew fejn qabel kien fuq il-livell reġjonali. U għalhekk rridu strateġiji u għanijiet tal-2020. Naqbel ma dan l-approċ, iżda rridu għodu attenti. F'dan l-approċ ġdid, rridu nipruvaw niżguraw li niksbu bilanċ siwi bejn l-approċ aktar tradizjonali ta' solidarjetà u fondi strutturali u l-prioritajiet ġodda li instabilixxu u anke l-isfidi ġodda li l-Ewropa u l-Istati membri rridu jaffaċċaw palissa. ma naħsibx li xi ħadd kwalifika dan fl-2014 meta nibdow implementaw din dan il-qafas ħajkonna l sfidi u forsi dak iż-żmien prioritajiet ġodda u ħtiġijiet urġenti ġodda wkoll. kollu rritu ikollna implementazzjoni ġusta tal-politiki strutturali tagħna. Hemm żewġ kwistjonijiet ewlenin u jridu jkunu fil-qalba ta' dibattitu tagħna fuq livell Ewropew u livell nazzjonali huma marbuta mal-kondizzjonalità. Jiena naqbel li rid ikonna aktar rridu ehm, nkunu aktar rigorużi fuq l-użu u tqassim tal-fondi, naqbel li ikun hemm aktar monitoraġġ u kontroll ta' kif dawn il-flejjes jiġu eh, implementati u allokati, iżda dubji serji fir rigward ir-riserva ta' effiċjenza. Nerġa' norbot ma' dak li qalet il-Kummissjoni ma tanċina konxa dwar il-termini tal-ftehim ta' dolodu iżda ma naħsibx li nistgħu npoġġu r-reġuni li diġà kienu jinsabu f'diffikultà ntuhom pis doppju biex laqas kun jistgħu daħu. Ħajkun hemm sħubija bejn l-Istati membri u l-Kummissjoni u din tista' serra fuq ħafna fatturi esterni u interni. Ma stax poġġi dan kollu fuq spallejn raġuni li diġa għandhom id-diffikultajiet tagħhom. Irridu nsibu tweġiba fejn istati membri kollha jistgħu jaraw li l-affarijiet mixin ħarir u b'mod ġust. Anke fir rigward it-tnaqqis tal-konċentrazzjoni fil lifqar reġuni bil-kategorija ġdida, naħseb li dinja tajba, l-ifqa reġuni ħajfa jbatu u għalhekk irridu politika li tilħaq reġuni kollha b'mod u naħseb li għanna namlu revizjoni ta' din il-proposta biex ikonna konsiderazzjoni aktar olistika, aktar ġenerali, per eżempju, mod speċifiku kif ħanħolġu mill-kriżi ekonomika fl-Ewropa. U dan ħajdependi fuq ħafna affarijiet, ma rridux nxeklu l-affarijiet li qed nagħmlu fil-reġuni nifktar fqar. Xi għaffattu? Issa mill-Parlament Ewropew is-Sur Kelly. Grazzi ħafna. Naħseb li din kienet diskussjoni interessanti ħafna u nafu li l-politika ta' kozjoni kienet ta' suċċess fl-Ewropa u ħafna raġuni benefikaw minn dan bil-bosta. L-istess ħin, bil-kriżi ekonomika finanzjarja li għanna dan huwa żmien tajjeb li qed nagħmlu reviżjoni tiegħu. U rridu naraw x'tibdil li tiridu jsiru. Qed nara lista li għandi qudiemi tal-parlamenti tal-rappreżentanti tal-parlamenti nazzjonali u kien hemm 14 il-rappreżentant iżda kien hemm uħud minnhom li jew ma ġewx jew ma ġewx mistednin. Tqogħdu attenti fuq dan l-affarijiet. Fuq livell ta' kumitat reġjonali rridu nagħmlu rridu nitkellmu flimkien anke fuq livell nazzjonali, fuq livell Ewropew u dawk li huma favur ma nistax ngħidu li huma egoisti jew ngħidu Hemm xi dubji fil-rigward il-promozzjoni tal-politika ta' kohezjoni. Speċjalment il rabta ta' dan mal-raġunijiet ta' konverġenza. Iżda jekk għal-periodu qasir ta' żmien dawk li huma bejn 75% sa 90% ikollhom għajnuna addizzjonali biex ikun jistgħu laħqu ma' diffikultajiet li għandhom jagħmlu tajjeb aktar fil-ġejjieni naħseb li din hija xi ħaġa li valla pena nqisuha. Fl-aħħar, fluq il-flessibilità li semmiet għal-raġuni u safejna fejn jien għal-raġuni il-kategoriji u l-frontiera ta' dawn il-kriteri ħafna drabi jkunu arbitrari. Forsi għanna bżon aktar flessibilta hawnhekk biex nħarsu lejn ir-reġuni stess u nerġgħu nistabilixxu xinu ma' limiti u ngħidu nagħmlu tajjeb għal dawk il-limiti li għadhom ma jirriflettux is-sitwazzjoni biex bekk ikun oħrajn li jkunu differenti. Grazzi ħafna sal-aħħar kellim għall-Parlament Nazzjonali ċipru Sur Kriakos Giannis. Permetti li nirringrazzjak tal-organizzazzjoni ta' din il-laqa. Grazzi tal-li għajtu l-Parlamentari Nazzjonali f'din il- twettiq tal-politika ta' kozjoni ġejjini. Il-kriżi finanzjarja u ekonomika laqtet fil-laħam il-ħaj l-ekonomiji qed xekkel il-progress tangibli li ntlaħaq bħalissa fil-kontest tal-politika ta' koezjoni. Barra minn hekk il-kriżi saħqet l-impatt potenzjali li l-diżigwaljanzi jistaw kollum impatt negattiv fuq il-lanijiet komuni tagħna u qed tisħaq għalhekk l-importanza ta' żvilupp ta' armonizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea bħala Unjoni ta' vera. Il-konsegwenzi fissru li kien hemm diffikultajiet tal-politika ta' koeżjoni u dinja importanti għal bħala għodda biex tnaqqas l-effetti tal-kriżi danki anke bħala strument biex tagħti nifs ġdid għall-ekonomija. hemm diffikultajiet oħra u għadu attenti li ma noħolqux diffikultajiet oħra. U hemm stennijiet importanti fir rigward il-politika ta' koeżjoni. Pajjiżi stess, Ċipru, qed applika l-Fond ta' Solidarjetà wara splużjoni fil-bażi navali li laqtet ħażin l-impjant tal-elettriku tagħna, il-power station Il-politika ta' koezjoni eh, ġiet imsaħħa f'ħafna ġiet imkasbra f'ħafna stati membri u dan fisser reperkussjonijiet fuq stati membri oħrajn. Il-dejn pubbliku qiegħed eh, inaqqas l-investituri u għalhekk dan qed joħnoq il-kofinanzjament li huwa meħtieġ li l-proġetti ta' ehm, ta' politika ta' koeżjoni huma bbażati. Għalhekk irridu sem tal-settur privat, il-kapital ukoll u din hija xi ħaġa li hija meħtieġa. Il-politika ta' koeżjoni tiforma parti importanti mill-istrateġija tal-2020 għaliex mingħajra l-ambitu ta' tkabbir sostenibli ekonomiku, eh, sostenibli inklusiv u intelligenti ma nistax naħquh. Ir-rabta aktar b'saħħitha tal-politika ta' koeżjoni mal-prioritajiet tal-istrateġija tal-2020 bħal pereżempju l-konċentrazzjoni tematika nel-qawa għaliex il-kontribut tal-kisba ta' aktar koerenza u koordinazzjoni dan il-qasam nistgħu niksbuh permezz ta' dan. Madana kollu irridu qogħdu attenti aktar biex ma nxeklux il-ħtiġi speċifiċi ta' kull reġun u b'konsegwenza ta' dan l-kapacità tal-awtoritajiet ta' ġestjoni ta' kull stat membru biex e, faslu l-istrateġiji tagħhom. Hemm bżonn ta' azzjoni li tkun marbuta mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u valuri speċjalment imħadna mill-Parlamenti Nazzjonali. Barra minn hekk irdu nisqu li il-natura territorjali tal-politika ta' koeżjoni m'għandix tiġi ristretta favur settur favur approċċ bażat iktar lej setturi għaliex lan ta' din din lan territorjali tal-politika ta' kohezjoni hija waħda mill-lass importanti għal sena 2012. Iżda x'rwol hemm għall-Parlament Nazzjonali? Rwol tagħna ma jistax ikun mxekkel mill-sussidjarjetà fil-proċess leġislattiv, iżda għandu jiġi estis biex bekk niżguraw li l-politika ta' kohezjoni tkun l-in mill-politiki oħra tagħna u nwaslu fl-aħħar mill-aħħar l-effiċenza. Dan għandu jiprovdi għal ektar evalwazzjoni tal-impatt tal-politika ta' koeżjoni. Thank you uh, very much and I would like now to give the floor to, the to Peter Berkowitz from the Commission. Naddi il-kelma l kommissjoni Thank you very much for the... Grazie ħafna għal kommenti tajbin ħafna u mistoqsijiet li restaqtunna. Ma stax per il kulħadd ovvjament. Naf li għandkom riċeviment wara li qed jistennikom u għalek musen zomkom. Zomkom fil-qosor. Naħseb li l-iktar għal kwistjoni li l indirizza hija l-involviment ta' reġuni. U għawn nishtiq insemmi li l-politika ta' kwizjoni hija politika imsejsa fuq il-governanza fuq livelli differenti, fisser li jara fil-mod kif huma organizzati stati membri u ħajkompli kun hekk. mekanizmu ta' aktar koordinazzjoni, iżda mhux mekkanizmu li neħdu jieħu post dak li għandna diġà bħalissa. U nixtieq nisħaq li bħala parti mir-regolament għandna proponejna kodiċi ta' imġiba għal sħubija li ser jiġi adottat mill-Kummissjoni u dan japplika għall-Istati membri u l-imsieħba fi sħubijiet li jistabilixxu. U naħseb li nistgħu insaħħu il-prinċipju ta' sħubija fil-programmi kurrenti. Numru minnkom għajmu l-kwistjoni ta' sistemi ta' kontroll u pis amministrattiv. Dan huwa qasam fejn rridu niksbu bilanċ għax minnaħa għanna l-spejjes għal eh, l-amministrazzjonijiet nazzjonali u reġjonali ta' ġestjoni tal-budget u minn banda l-oħra għanna responsabilta tal-Kummissjoni għall autoritajiet budgetari li niżguraw li l-flejes jintefqu mod siwi. U din hija dejjem kwistjoni rridu noqogħdu b'sabajnejna għaliha u aħna introduċejna dan fil-proposta u introduċina numru ta' mekanizmi li naħseb li jistaw kunu tajnuna. Mem lebda soluzzjoni sempliċi għal dan, iżda aħna proponejna numru importanti ta' semplifikazzjonijiet fir rigward l-spejjes, l-approċ ta' spejjes simplifikat biex naħseb li dan fl-ħammel l ħar ħajwassal biex naqsu l-iżbalji. Proposta ta' sistema aktar Eh, proporzjonata u issa se tissejjaħ bħala eh, sistema ta' akkreditazzjoni fejn il-Kummissjoni tkun involuta biss fejn ukun hemm sogru. Speċjalment fis-sistemi ta' kontroll infushom fejn livell ta' awditjar jistgħu flimkien mal-Kummissjoni jkunu bbażati każ b'każ biex naqsu r-riski. U għalhekk dan ħajnaqqas bil-pis ta' awditjar tal-Istati Membri. Fuq il-kwistjoni tal-involviment tal-komunitajiet lokali. Dan ħassu li jessu importanti ħafna. Wieħed minnkom semma l-approċċ li għandna għal dimensjoni urbana, iżda tistaw taraw fil regolament li aħna proponejna li nadottaw approċċ għal żvilupp lokali immexxi mill-komunità. Din hija xaġa importanti biex nippromovu l-komunitajiet lokali u aħna suġġerejna wkoll li l-prioritajiet li implementaw dan approċ huma eh, ħaqhom li kollhom aktar kofinanzjament biex nkunu ta' inċentiv. Għalla rridu nipproponu raġuni ta' tranzitor, ta' tranzizjoni ġodda. Hemm tweġiba faċli għal dan għaliex inħossu li dak li ressaqna huwa aktar ġust mis-sistema korrenti. Fis-sistema korrenti ir-reġuni fqar li huma l-lin mill-livell ta' 75% jirċivu l-istess flejjes. Jekk għandek raġun li huwa 52% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea, se jirċivi bħala medja l-istess flejjes bħala raġun li huwa 76% tal-GDP tal-Unjoni Ewropea. U aħna nħossu li għal din il-firxa bejn 75% sa 90% minħabba l-problemi li hemm ta' sens li jkollna sistema aktar dettaljata. Mbagħad hemm safety net li qegħdem apposta għal dawk ir-reġuni li qegħdin joħorġu mill-konverġenza li huma taħt il-75% qabel. U biex niċċara aktar, aħna mbassru li kun hemm safety net mhux biss għall-fondi, iżda wkoll għall-rati ta' kofinanzjament u anki l-aġġustament tal-konċentrazzjoni tematika. U dan wassalni biex ngħid kemmtejn malajr dwar ir-rati ta' kofinanzjament. Fir-regolamentana aħna proponejna kontinuità wiesa mal-sistema esistenti u s-nishtiq ndurx dwar il-kwistjoni fuq l-istrumenti finanzjari. Għajmet bosta drabi dwar dak li nistgħu nagħmlu għall-SMEs, per eżempju, fil-rigward bħala garanziji u aħna ressaqna fir regolament approċ aktar wiesa għall istrumenti finanzjari li aħna naħsbu se jfaċilita l-aċċess, se permetti l-negozji żgħar biex ikun jistgħu jużaw il-possibilitajiet li hemm fil-fondi li huma eżistenti u nittamaw li dan ifisser li ser jirdoppja jew jitriplika l-flejjes għal dawn it-tip ta' skemi għal dawn il-kumpaniji. Punti ħor malajr il-programmi fuq livelli differenti għall-integrazzjoni, aħna nħossu li rridu noffru l-opportunità biex ikun hemm aktar integrazzjoni fil-ġejjieni, għal daqstant irid ikun hemm il-possibilità li nagħmlu aktar programmi biktar minn font wieħed. Jekk stat membru rrid ikompli bil-font wieħed jista' jagħmel dan, iżda jekk irid ikompli biktar minn font wieħed jista' u aħna nħeġġuh dan. Issa l-kwistjoni tal-Ewropa 2020 Konformità mal-approċċ marat lejn ir-riżultati dak li nixtieq naraw fil-ġejjin huwa aktar fokus fuq l-lanijiet tal-Europa 2020. Dan xi fisser? Fir-regolament għedna ċarutont li dan ifisser tkabbir, impiegi u miri oħrajn marbuta mal-2020. Iżda il-kif ħatirċiv jirnexxilkom tagħmlu dan huwa kompitu tal-Istati membri sta' biex jisibu mod sal-2020 biex tukun hemm impjiegi, tkabbir, effiċjenza tal-enerġija, inklużjoni soċjali, modi li jaħdmu fir-reġuni tagħkom u fl-istat membru tagħkom. U dan ser ikun part importanti ħafna minn negozjati u diskussjonijiet li ser ikonna ma'kom kemm fil-kuntest ta' negozjati iżda anke wkoll fil-programmi. Dan huwa l-valur miżjud tal-politika ta' koeżjoni fil-Ewropa 2020. U hija xaġa essenzjali L-Ewropa ma tistax tasal għal dawn l-annijiet u twettaqhom mingħajr soluzzjonijiet reġjonali u lokali u din hija xi ħaġa li nixtiequ niddiskutu aktar magħkom fil ġejjini Imbagħad kien hemm kwistjonijiet oħra dwar riserva ta' prestazzjoni din evolvit f'dawn l-aħħar ġimgħat issa għandna mekkaniżmu li permezz tiegħu huwa riserva fuq livell nazzjonali fejn hemm flejjes li qed jinżammu għal programmi li jiksbu l-miri tagħhom fuq livell ta' stat membru u mbagħad l-istat membru għandu jidiriġi riżorsi l dawk il-programmi li mixin ġmielhom. Naħsbu li dan huwa aktar mekanizmu ta' inċentivi u naħsbu li jkun mekanizmu utli biex itejjeb il-prestazzjoni. Fuq il-kwistjoni ta' konċentrazzjoni huwa ċar li rrid ikollna ta' tip ta' konċentrazzjoni iżda din tirrifletti livelli ta' żvilupp differenti ta' raġuni differenti. U għal dan il-an aħna proponejna eh, livelli kriterji iktar baxxi għal raġuni aħna edna li l-ex convergence regions li kienu inqas minn 75% fil-periodu ta' qabel għandu ħtiġijiet importanti u għalhekk il-konċentrazzjoni tittiġi irranġata skont il-raġun. Fil-rigward il-limiti mill-ġdid, il-limiti li aħna napplikaw edin stabiliti minn Eurostat u l-Istati membri u mux klassifikazzjoni. Din hija kwistjoni bejn l-Istati membri u l-Eurostat u l affiċi tal-istatistika u jekk ikun hemm problemi jara l-Istati membri rikorru l-Eurostat u jaraw jekk hemm possibilità li jibdluh. L-aħħar punt li xtaqt nagħmel huwa fuq l-approċċ transettorjali Naħseb li b'dan ir-regolament ġdid aħna tassow ħloqna sisin għal approċ transettorjali, rabta aktar sfiqa bejn il-Fond Soċjali Ewropew u il-Fond eh, ta' Zvilupp Reġjonali Ewropew biex bekk il-gruppi lokali fi żvilupp lokali kun jistgħu jiġbru flimkien ħames fondi mod aktar sempliċi u setta regoli li applikaw mhux biss għall-politika ta' koesjoni iżda anke għall-iżvilupp rurali u l-efficienza. Naħsbu li b'dan hemm potenzjal kbir iżda da kollu rrid jissarraf u jagħti l-frott u jwassal ir-riżultati. Nixtieq nirringrazzjakom għal darb'oħra ngħidilkom li din hija esperjenza ġdida l-Kummissjoni għal ewwel darba li qed irrasqu politika ta' koeżjoni taħt it-Trattat ta' Lisbona u dan ifisser li qegħdin taħt l-OLP, il-proċedura leġislativa ordinarja u niftħu lestin n ma l parlament Nazjonali u lestin nkomplu dawn il-diskussjonijiet. Grazzi. Mikael Schneider, who is not only Bundes. Grazzi. Anki e, Sur Schneider ixte jitkellem għal minuta jew tnej. Grazzi, jiena mhux qed nitkellem fisem il-Kumitat tar Ġuni, għalatli. Malajr, malajr, il-Bundesrat il-ġimma d-dihla ħejji għafas ehm, għal-MFF fuq medja medju u meta dan neseħ dan ser ikun trasmess lill-Parlament Ewropew. E, il-lender jaqblu mal-Bundestag u anki il-proposta e, hija marufa u jaskont skont il-, -proposta, il konċentrazzjoni principali. Jo naf li ġit diskussa f'ħafna kostijiet kienem laqa fil-Kozak li huma l-Komitati Ewropej tal-Parlamenti Nazzjonali u eh, anki ċerti Parlamenti Nazzjonali eh, eh, ħarsu kol din il-kwistjoni tal- tlet kwarti tal-fondi li morru l-ora l-reġunijiet. Hemm 27 reġuni illi se jitilqu mill- klassifikazzjoni tal-konverġenza fil-periodu li jmiss u meta wieħed iqista nistgħu ngħidu illi l-proposta tal-Kummissjoni eh, edha saħħaħ raġunijiet iktar dajfa dak li huwa dak li rridu, però l politika ta' kożjoni għandha tkun offerta reġuni kollha fil-futur. Dan huwa ċar dan huwa ċar bil-rabta li hemm għal EU eh, e 2020. Il-politika ta' kożjoni tista' tagħmel ħafna Eh, pero din hija kwestjoni biss għal reġuni l-iktar dajfa, reġunijiet kollha rridu jihdu sem u għal daqstant bħala prinċipju ir-reġunijiet kollha għandhom dritti għamlu dan u għamżon bżonn ikun periodu ta' transizjoni u wkoll. għanna periodu għanna problema ta' transizjoni e reġuni ta' konverġenza illi żviluppaw b'mod pożittiv issa qegħdin fuq il għedin iktar minn 75% għanna 16 reġun illi huma raġuni phasing out u dawk illi qed jitilqu mill-finanzjament tal-konverġenza. Il-Bundestag, il-Gvern federali iħossu illi għal periodu limitat dawn ir-reġuni għandu jkollhom finanzjamenti tra transizzjoni. Il-ħaġa l-oħra ġiet kritikata hija lan biex il- reġuni kollha 75 il huma 90% aħna kritiċi, aħna nikritikaw dan, għax dina se tkun kriterju ta' leġibilità permanenti u diffiċli li wieħed jara fejn hija d-distinzjoni meta nqabluha mal-għan ta' kompetittività li għandna bħalissa dimna. Iva allura għat transizjoni għal eh, eh, għall-an principali, għall attuali, ma importanti li nħarsu anki lejn il-situazzjoni e, e, e, medja. Wasalna fl-axħar tal-laqatana, nishtiq nieħu ftit minuti, pero l-ewwel net s se nintaqaw s sena diħla b'dan l-istess format, iddeċidejna l-bira fil-kumitat tal-tana, aħna nixtiequ li konna imla oħra f'Ottubru sena d-dieħla u illi sejt se bat fil- Eh, tmim tal-negozjar tal afas regolatorju. U naturalment se jkunem tkabbir mill-reġuni mill-bliet u mill smis pero il-dmir tagħna u għalli niprovdu qafas u biex inwas u kontenti li naraw illi dawn il-programmi kunu finanzjati mill-politika ta' koezjoni mill biru tal-2000 Eh, u 14 għalina għal-daqstanti zminu importanti. Nishtiju najdu kol li aħna mux biss il-Komissjoni manki il-Parlament Ewropew għal segretarjat għana ħafna eh, kollegi li jtihdu eh, nota aħna smajna attentament il-kommenti ta'kom u għanna diġa versjoni stampata tal-kommenti ta'kom u aħna eh, rixtinna t-ġviri qed nisimgħu aħna attentamente, ma dawk li u jibatu l-kontribuzzjoni tagħhom bil-miktub aħna għalina eh, u importanti għax eh, għadna qed nibdew l-kooperazzjoni kif fil-bidu idkom għandkom il-karta safra u l-parta aranċo għal sussidjarjetà, ma dan mhuwiex dak li nixtiequ aħna nixtiequ li jkun hemm iktar skambi mill-qrib fil-periodu għad jiddependi ħafna minn dak li tistaw tamlu fil-parlamenti nazjonali, hemm komitati oħrajn fil-parlamenti nazjonali illi se kollom negozjati eh, ta' budget u ta' politiċi oħrajn għal daqstant eh, norbtu ħafna fuq l-attività ta'kom u anki fuq l-kooperazzjoni mal-pajizi eh, għal daqstant il-pozizjoni ta'kom hija importanti u anki l-influenza ta'kom hija importanti għalina kol. Nishti u kol najt illi aħna jenna naħdmu sow u sot f'dawn l-aħħar sentejn biex nippreparaw roħna għal dawn il-negozjati, nibnu l-fiduċa mal-Kunsillu mal-Kommissjoni Ewropea biex nħejju rezoluzzjonijiet, nivvutawhom fil-plenarja u nqajmu l-kuxjenza ta' kollegi oħrajn fil-Parlament fuq fu il-benefiċċji tal-politika ta' Koezjoni ħdimna wkoll ma' grupp ta' ħedma speċjali fuq il-politika futura tal-Kummissjoni, kena negozjati mal-Kummissjoni, ekku ħafna xogħol u aħna għanna anki rapporters għal regolamenti illi il-Kommissjoni adottat, għanna rapporters mill-gruppi principali, eh, għanna rapporters mill-EPP, il-President qed isemmi eh, minn huma dawn ir-rapporters mill-Olanda, mill-Ġermanja u l-Polonja u mill-grupp soċjali għandna rapporter mir rumanija u mbagħad għandna għanna rapporter oħra Spanjola u oħra Ġermaniża u mill-grupp liberali għanna rapporter mill-Finlandja imma għal kull rapporter un hemm shadow rapporters mill-gruppi politiċi l-oħrajn kollha għal dawk illi jipreferu e, jaħdmu mal-familja politika tagħhom jistgħu jsibu hawnhekk fil-Kumitat Reġi jistgħu jsibu l-kollegi tal-istess grupp politiku illi għalikom e, huwa importanti u ħaġa tajba. Kollox l-informazzjoni kollha sibuha fuq il-website eh, Eh, anki informazzjoni fuq il-kollegi u fil-laqa li se jkonna eh, xar id-dieħel diġa kena skambju ta' opinjonijiet fuq il-qafas regolamentari futur. Eh, Nifmu li hemm ħafna xogħol xisir, imma għanna intenzjoni nkomplu namruħ u nittamaw li flimkien nistaw nortu komu fl flimkien nkunu namluħ dan il-xogħol għax eh, din hija sfida li konna tkabbir fl europa u l-uniku mod huwa bil-mod Ewropew li nużaw risorsi umani u nużaw l-esperjenza u naħdmu fl-imkien. Ah, Bekk jira eh, naħseb illi nistaw u laqa għanna riċeviment issa hawnhekk dim il-sala nixtieq naġġorna il-laqa wara il-Polakki li qed jagħmlu eh, xogħol eċċellenti għandna Danizi un bati Ċiprioti Eh, bħala presidenzi u rridu nużaw din l-opportunità biex nitkellmu mal eh, kollegi ta' dawn il-parlamenti u koll li huwa importanti. Grazzi ħafna tal-prezenza ta'kom li tamra tkunu tistaw eh, tkomplu din kooperazzjoni li, li bdejna tajjeb fis sena li ġejja. Illa laqa hija ġurnata.